Dear colleagues, can we start with our works? Sorry. May I continue in, in uh, Italian? Aziz kollegi, jekk jogħġobkom, nista' nibda. Forsi nitkellem bit-Taljan, jekk tippermettuli. Tajta President, tajja wisq. Għanna l-pjaċir li għanna maħna unek il-Ministru tal-Affarijiet Kulturali mill-Latvija, pero sa naqleb għat-Taljan. Tajte, President. L-ewwel nett wara nofsinhar tajjeb il kulħadd merħba lil kulħadd f'dan il-kumitat huwa pjaċir tiegħi li nawguralkom il-koll personalment is-sena tajba u nittama wkoll ħidma tajba fih dan il-kumitat tagħna. Nawguralkom il-koll, nawgur anki l-Ministru tal-Kultura tal-Latvija li edha hawn fostna u li mbagħad iktar il-qoddim ser tippreżentanna li muma l prioritajiet tal-Presidenza tal-Latvija. Qabel ma nibdow il-laqa tagħna tal-lum u nitkellmu fuq il-punti tal-aġenda, Kif kont diġa anteċipajtilkom, kollegi, nħoss li huwa ġust meta nqisu l-valur tal-Kumitat tagħna l-Kultura, il-valuri ewlenin tal-Unjoni Ewropea, importanti li ninġabru għal minuta ta' silenzju biex nagħtu ġieħ lill-vitmi li kien hemm mill-attentat li kien hemm Franza l-til barbariku b'mod partikolari l-ġurnalisti tal-rivista Charlie Hebdo anki għal dawk li nqatlu fis supermarket kosher f'Pariġi u lil pulizija Zazua u Pulizija Zazuh ieħor fi Franza li nqatlu. Però niftakru wkoll il-vitmi ta' Niġerja ta' dawn il-jiem, naħseb li dawn l-affarijiet hemm bżonn nieqfu nirreflettu ftit, osservajna minuta ta' silenzju fi Strasburgu, naħseb li aħna bħala komitat ukoll ġalla darba aħna nħadnu il-valuri li aħna nħarsu koll il-valuri, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-kultura, il-libertà tal-istampa, il-rispett reċiproku tolleranza, naħseb li nħoss li huwa ġust flimkien mal-Ministru nosservaw minuta ta' silenzju qabel ma nibdew ħidmietna. Grazzi. Devo dire che a questo proposito io molto apprezzato. Grazzi. nishtet ngħid fuq dan l-argument li nipprezzajt ħafna l ministru ħadet l-inizjattiva fil-jiem imoddija u proponiet dikjarazzjoni konġunta li binna qablu fuqa il-Ministri kollha tal-Kultura tal-Unjoni Ewropea il-koll biex jikkundannaw dawn it-tip ta' ġesti u biex jiddefendu l-libertajiet fundamentali kif ukoll il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq intikom punta tarif ieħor fuq il numru 5 tal-aġenda li kien hemm żieda fuq l-aġenda wkoll punt dwar il-presidenza latvjana fil-fatt dwar il-rapport ta' sinjura Libaċka li huwa msejjaħ segwitu tal-implementazzjoni tal-proċess ta' Bologna il-proċess kien wieħed bil-miktub u hija l-ewwel inizjattiva li tieħu post l-inizjattiva inizjali fuq il-pjan ta' investimenti Juncker li mbagħad ħajjiġi iddefinit b'mod ieħor għax ħajkun hemm konferenza dal-waqt, konferenza tal-presidenti nhar l-erba fuq livell informali biex tiddefinixxi l-proċedura li biha l-Parlament ħajindirizza l-kwistjonijiet tal-investimenti u l-proċessi ta' flossibilità. Il-proċess ta' Bologna huwa proċess importanti ħafna l-kumitat tagħna u għalhekk irridu nibdew ħidmietna mill-aktar fis possibbli. Għal dan elan daħħalna dan il-punt fuq l-aġenda. Nitlobkom taqblux ma' din il-bidla tal-aġenda. Iva, tajjeb wisq. Nistgħu nkomplu b'xogħolna. Fir-rigward il-minuti tal-nar l-ewwel u t-tnejn ta' Deċembru, id-dokumenti tqasmu, hemm xi osservazzjonijiet mill-kollegi jekk le nistan isuhom bħala approvati. Tajjeb, inkomplu. Grazzi. Nixtieq intikom ftit iktar tarif anke dwar l-interpretazzjoni. Il-lingwi disponibbli huma il-lingwi kollha ħlief dawn il-lingwi. l-lingwa Litwana mhix preżenti ħadet post tal-lingwa Litvjana. Il-laqa hija mxandra bil-web streaming fuq l-internet kellna wkoll kollegament mal-network tal-gender mainstreaming ġew diskussi numru ta' affarijiet u nixtieq ngħidilkom fil-qosor illi l-intenzjoni ta' dan il-grupp ta' xogħol huwa li jaħdem ħafna flimkien mal-kumitati u b'mod miftuħ qed ngħidilkom bħala President li rrid li rapporters kollha qisu din id-dimensjoni fir-rapporti kollha li ser iħejju u mbagħad iktar il qudiem ma jkollna metodu ta' ħidma li ħan iddefinixxu aħjar mal-Kumitat Fem dejjem għandhom id-dritt tal-inizjattiva għax huma l-Kumitat mexxej imma mbagħad aħna ikonna l-possibilità li waslu jeddietna Umbat naħdmu flimkien fuq ir-rapporti naħseb li bekk ikonna possibilità li niddiskutu dan l-affarijiet iktar qudiem fil-futur. Issa naslu għal punt numru 4 fuq l-aġenda tagħna li huwa dokument il-punt ewlieni tal-laqgħa tagħna. Jiġifieri preżentazzjoni tal-prioritajiet tal-Presidenza Latvjana tal-Kunsill u skambju ta' femiet li ser ikonna mal-Ministru tal-Kultura, Sinjura Dase Malbarda, Netu merħba għawnek f'dan il-komitat. Nishtiq niproponilkom li naħdmu ek, li nistidnu l-ewwel il-diskors tal-Ministru, mbagħad ikun hemm il-Ministru tal-Edukazzjoni, tal-Riċerka u Xjenza tar-Repubblika tal-Latvija li qegħdawn fostna wara wara l-Ministru attwali ser titkellem i Mbagħad konna prezentazzjoni tal-prioritajiet tal-Presidenza latvijana ment is-Sinjura Melbarde t-introduċinna il-prioritajiet mbati mbagħad il mikrofonu minnu fiħ lill-membri parlamentari Ewropej għall lower round ta' mistoqsijiet li mbagħad il-Ministri ikunu mistennija li jwieġbu fi żmien 30 sekonda. Tajjebek, nkunu nistaw nieħdu l-mistoqsijiet f'blokok. Lot lot. Naddi l-mikrofonu issa minnu fiħ lill-Ministru Melbarde. u ngħidilha illi bħalissa qegħdin f'mument strateġiku ħafna bidu tal-mandat għandna kumitat ġdid, għandna l-Kummissjoni ġdida, ħajkonna l-ewwel laqgħa mal-Kummissarju Navracic, u mbagħad mal-Kummissarju Utenberg li jtmim ix xar u aħna interessati li fir-reviżjoni tal-Istrateġija 2020 kif ukoll dawn ix-xhur nagħtu sinjal b'saħħtu li aħna ċerti li ser tagħmel il-Presidenza Letvjana għax batulna dokument imma anke dan il-Kommissjoni tingħata iktar importanza l-edukazzjoni, il-taħriġ u l-kreattività meta mqabbel ma' reviżjoni tal-istrateġija kollha kemm Aħna rridu li nisqu b'mod speċifiku wkoll fuq relazzjoni bejn il-kultura, l-affarijiet kulturali u l-qasam tal-ekonomija diġitali. Naħseb li dan huwa xi ħaġa li ħajindirizzaw il-Presidenza Latvjana u l-Kummissjoni, però huwa punta tħassib tagħna u proposta minnha tagħna. Grazzi, ngħaddi l-mikrofonu lill-Ministru. Um, thank you, Madam Chair. Uh, from... Grazzi, Signora President, jien ukoll nixtieq ngħid li huwa pjaċir tiegħi li għandi din l-opportunità nkun magħkom illum u nindirizza il-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni natikom il-punt di vista tiegħi u nati tweġiba l tħassib għall-idejat ma'kom u naqsam flimkien ma'kom opinjonijiet u suġġerimenti. Imma biex nirrispettja il-diversità lingwistika bħala valur tal-Unjoni Ewropea nixtieq inkompli bil-sint welidi li huwa l advjan Godātā priekšēdētāja Silvija Kosta, godātie deputāti. Signora President tal komitāt, membri onorevoli, mill-ġdid nixtieq ngħid illi verament onorata li qiegħda hawn qudiemkom illum biex nintroduċilkom il-prioritajiet tal-Presidenza Latvjana tal konsil tal-Unjoni Europea fil-qasam tal-kultura u l-politika audiovisiva. Bħala tkomplija tax-xogħol ta' suċċess tal-Presidenza Taljana nixtieq ngħid l-ewwel net fismi li nixtieq nofri l-kondoljanzi u l-appoġġ lil Franza u lil poplu Franċiż għal li jisfaw vittma tal-attakki ta' Charlie Hebdo fil-ġurnal Charlie Hebdo u nixtieq natiġi dawk li tilfu ħajjithom il-ġurnalisti, l-artisti, il-personal dan għandu jfakkarna li l-koll għanna nħadnu il-valuri il valuri Tana Ewropej. Dawn ġew milquta fil-laħam il-ħaj minn din it-traġedja. Qed ngħid dan għaliex il-Ministri kollha tal-Kultura tal-Unjoni Ewropea ħadu azzjoni għalila u minnu fih u appoġġaw l-inizjattiva li jiena u l-Ministru tal-Kultura Franċiż ħriġna bija biex nesprimu l-komunikazzjoni tagħna li nikkondannaw blatlaq li dan lat barbariku. Il-Ministru koll esprimaw il-fema illi l-libertà tal-arti u tal-espressjoni hija parti mill-qofol tal-valuri maquda Ewropej. Bek nuru li nistaw nserħu fuq spallejn xulxin f'mument ta' diffikultà. Dan jellimna ħafna, però għatfadlinna x'naqtfu biex nipromuovu il-fema konġunta tal-valuri tagħna. Neħtieġu naġbdu ħabel wieħed flimkien ukoll sabiex mod intelligenti u għaqli noħolqu spazju fejn kulturi u femid differenti tal-ordni, tad-dinja, tad-dinja ġenerali jgħixu flimkien biex mhux ikun firda fis-soċjetà ma jkunu biżwieq xulxin. Biex jiġu promossi anki diskussjonijiet li għatu l-frott f'soċjetà armonjuża. Però l-attak f'Pariġi wera li d-dinja li qegħdin ngħixu fiha llum hija waħda fejn il-konflitt qed isiru aktar qalila, hemm ħafna diversità ta' opinjonijiet. U dan iwassalni biex ngħidlu l-kultura mhix xi ħaġa biss li naraw bajnejna fil-ħajja ta' kuljum, pereżempju fil-mużewijiet u f'postijiet oħrajn fis-soċjetà, imma għandha saffi qalila ħafna fondi forum differenti ta' opinjoni kif ukoll modi differenti kif ngħixu flimkien. Imans Ziuds qal illi il-kultura hija il kuxenza tan-nazzjon. U jien naħseb illi għandna rwol importanti li naħdmu flimkien sabiex niżguraw illi ġnus differenti u pajjiżi differenti jistgħu jgħixu f'armonija mal kuxenza tagħhom. Membri onorevoli, Aziza President, meta nżommu dan f'moħħna nixtieq nintroduċilkom li huma l prioritajiet tal-Presidenza Latvjana tal-Kunsill fil-qasam tal-kultura. Is-settur tal-kultura u l-kreattività saru parti importanti ħafna tal-politika kulturali Ewropea għaliex zidna fil-kapacità ukoll tal-industrija tal-kultura, tal-affarijiet audiovisivi biex ikun hemm tkabbir sostenibbli, inklusiv biex nkatru l-postijiet tax-xogħol u biex intejbu wkoll is-suq uniku diġitali. Il-kreattività li hija riżorsa ewlenija tal-industriji kreattivi tippromovi mhux biss l-innovazzjoni fil-kultura ma' foqsma oħra. Għanna eżempji marufin ħafna, per eżempju l-ekonomija digitali, il-turizmu, turizmu kulturali, kif ukoll l-iżvilupp ta' ħiliet kreattiv u ħsieb kreattiv fl-edukazzjoni, anki it-twelit minn ġdid ta' teknoloġiji oħrajn, teknoloġiji ġodda l-infrastruttura l-ġdida u anki il-wilt kulturali. F'Novembru ta' sani għaddiet il-Konsill diskuta il-kontribut tal-kultura u l-industriji kreattivi fl-Istrateġija 2020. Il-Kunsill iffoka fuq l-importanza ta' dawn l-oqsma li huma ferm importanti wkoll għall-iżvilupp tal-attività imprenditorjali anki f'ambitu ta' trasversalità, crossovers, dan huwa terminu importanti ħafna. Il-priorità u l-enija tal-Presidenza Latvjana hija li nkomplu insaħħu il-fema ta' min ifassal il-politika u s-soċjetà. U sa minn hekk dwar l-importanza tal-influenza tal-kultura fuq smoħrajn biex jinstabu soluzzjonijiet ġodda biex niżguraw is-sostenibilità tas-soċjetà u tal-ekonomija kif ukoll ninkludu l-inklużjoni. Il-Presidenza Latvjana ser taħtem fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-aspett trasversali bejn il-kultura u l-industriji kreattivi. Naħsbu li huwa l-moment f'waqtu li niddiskutu dan fuq livell usa u fora differenti għaliex il-kontribut tal-kultura kif ukoll ta' industri oħrajn għandu evidenza titkellem waħedha. Matul il-presidenza latvjana nixtiequ mod konġunt niffukaw fuq l-importanza ta' atturi nazzjonali u raġjonali fit tfassil ta' dawn il-politiki u forsi nwaslu l-konklużjoni tal-Kunsill għall-adozzjoni fil laqta ta' Kunsill ta' Mejju din is-sena biex nkunu nistaw nespandu diskussjonijiet li saħħu fil-gruppi ta' ħedma tal-Kunsill b'mod konġunt mal-Kummissjoni Ewropea, organizzajna żewġ konferenzi friga mill-11 sa 13 ta' Marzu, konferenzi internazzjonali li ser iseħħu f'mument propizju fejn konna l-ġimgħa tal-kreativita internazzjonali fl-Latvija, fer-riga friga, organizzajna dan bosta snin għal bosta snin biex insaħħu politiki waqs moħrajn per eżempju l-politika reġjonali u ekonomika. Approċ bħal dan diġa għal bosta snin issa tagħna bażi tajba sabiex nipromovu il-kooperazzjoni trasversali f'ħafna oqsma u hawnhekk mitluba tieħdu sem f'dawn il-konferenzi li organizzajna għaliex mod ħieles tistgħu u bla ħlas tistgħu tirreġistraw biex tieħdu sem. Lan ta' din il-konferenzi huwa li nifokaw fuq l-aqwa eżempji bejn sħubija kreattiva u l-kultura u l-inħarsu biex insibu modi kif nistaw nsaħħu din il-kooperazzjoni. It-tieni konferenza ser tkun fuq diskussjoni dettaljata dwar l-interazzjoni bejn il-wirt kulturali, il-disin u l-arkitettura moderna biex niġbru flimkien dawn it-tlet aspetti għal ħajja ta' għolja kemm għal min jaħdem kif ukoll flajxin ta' kuljum ta' dak li jkun. Membri onorevoli, Aziza President, jiena nemes valur importanti l penta dan il-Parlament Ewropew fil-promozzjoni tal-kultura u l-politika kreattiva u nistana jidilkom jiena lesta u interessata ferm nikopera bisħiħ ma'kom biex konġuntament nipromovu il-fema ta' min ifassal politika u s-soċjetà ġenerali dawn l-oqsma. Membri onorevoli, Ir-rebbija 2015 ser tkun waħda importanti ferm għaliex qed nistennew il-reviżjoni ta' nofs il-mandat għal l-impjegi u għal politiki konċernati mal-kultura. Fil-Kunsill aħari diġà diskutajna l-kontribut tal-kultura u l-industrija kreattiva għall-anijiet tal-Istrateġija 2020 u il-Ministri saħħu fuq tlet aspetti importanti ferm dawn għandhom jitqisu meta tiġi implementata l-Istrateġija Unjoni Ewropea 2020. L-ewwel nett il-kultura u l-industriji kreattivi huma xprun ta' tkabbir ekonomiku. It-tieni, il-potenzjal ta' dawn l-industriji għandhom ikunu li jkunu attraenti, li jkun hemm kontenut kulturali tajjeb, dan huma elementi essenzjali biex suq uniku digitali jaħdem tajjeb. U t-tielet, il-kultura hija valur fih nifsu. Il-wirt kulturali huwa sors uniku ta' tnebbieħ ta' innovazzjoni li timxi it fit mal-identità Ewropea u nazzjonali tagħna u hija sinjal tal-identità tagħna u sens ta' appartenenza għal pajjiżna kif ukoll l-Ewropa in ġenerali. Il-Presidenza Latvjana ser segwi u tagħmel tajjeb biex dawn is-senjali jitwaslu il min għandhom jitwaslu biex niżguraw il-kontribut tal-kultura u l-kreattività tagħti daqqa jagħtu daqqatit biex l-Ewropa tiżviluppa fit kabbir ekonomiku sostenibli u intelligenti. Nittama li nista' naħdem magħkom fuq dan. Mela ħankompli bil-prioritajiet fil-politika audiovisiva. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Sur Juncker, qal li su waħdini digitali irrid ikun wieħed mill-prioritajiet ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni deċidiet li il-punt ċentrali ta' din il-politika ħajkunu l-konsumaturi tas-suq u ma jrid ikollhom opportunità bil-apparat e- elettroniku tiegħu tagħhom li jkollhom aċċess għal mużika, films, eċetera minn kwalunkwe post mill-Ewropa. U aħna Eh, naraw li kunem l-appoċ tal-kultura u l-ħolqin tal-industrija anka il-produtturi tal-kontenut u il-medja eh, Ewropea kif ukoll li kunem żvilupp ta' regolament fuq il-marki tal-awtur, drittijiet tal-awtur. Il-Kummissjoni ħatkun qed taħdem ukoll fuq il-libertà tal-mezzi tax-xandir U jiena pal ministru eh, fil-Latvija nilqa dawn l-istqarrijiet għal xija l-ewwel darba li l-kultura u l-qasam kreattiv qed jiġi enfasizzat dan il-mod. Il-bażi tal-servizzi audiovisivi huma il-libertà tal-medja, il-pluralizmu u d-diversità tal-kulturi. Hija xi ħaġa li tiġi espressa mbagħad fil-kontenut għalhekk huwa importanti li aħna nassiguraw ruħna li l-kontenut li huwa disponibbli għal popli tagħna huwa ta' kwalità tajba, eh, differenti, kif ukoll iħaddan il-drittijiet li hemm fil-Karta Ewropea dwar id-drittijiet. Il-situazzjoni ġeopolitika u il-kompetittività globali edin jifissaw bżon ġdid sabiex nerġaw naħsbu l-aċċess fl-Ewropa anka għal dak li huwa l-kontenut audiovisiv. Għalek aħna ħankunu qegħdin nistiednu l-esperti kif ukoll dawk li jieħdu deċiżjonijiet politiċi sabiex jiddiskutu il-regolament fl-audiovisiv u jridu jikkonsidraw ukoll is-sitwazzjoni ġeopolitika l-ġdida. Waqt il-presidenza tal latvija aħna ħankunu qegħdin nikkontribwixxu għad-diskussjoni dwar il-ġejjini tad direttiva tas servizzi audiovisivi. Aħna naħsbu li huwa verament importanti li naħdmu b'tali mod li kunu nistaw fil-fatt wet u dak li jintqal fil-presidenzi tal-Litwanja u tal-Italja u fil-konklużjonijiet tagħhom biex nerġgħu nirrevedu din id-direttiva kif ukoll kwistjonijiet tad-ġurisdizzjoni. U l-aħħar net, is-suq digitali waħdini m'għandux ikun kwistjoni ta' infrastruttura u l-ekonomija jrid jiffoka wkoll fuq il-kontenut, il-kreativita u id-diversità. U għal darboħrejna qed nittama li kolli l-appoċ tagħkom u li tifmu naqra s sitwazzjoni sabiex inkunu nistgħu eh, inwet u nimplementaw dan il-messaġġ. Membri onorevoli ta' dan il-kumitat biex nagħlaq nixtieq nefasizza għal darboħra li hemm bżonn li nibnu ġejjieni Ewropew flimkien. U il-logo tal-presidenza Latvjana huwa simbolu propju ta' dan. hija ħaġra tal-mola u din hija dan huwa simbolu ta' kif ħankur qegħdin niffaċċaw l-isfidi f'dawn l-aħħar li għana magħhom f'dawn l-aħħar miet ta' snin u dan is-simbolu wieħed mill-prioritajiet tagħna fil-presidenza tagħna. Grazzi tal-ismajtuli u nistenna bil-ħerqa nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi davvero, Ministru, abbiamo Grazzi ħafna, ħna smajna affarijiet li verament serħunna moħħna. Ehm, din ir-rida u saħħa li niddiskutu kwistjonijiet li huma ta' importanza għalina. U ovvjament hemm il-kultura fost dawn. Mela, ħanaddi l-kelma lill-kollegi li xtaqu jitkellmu, jisab il-firaja, un bat l-oħrajn. Grazzi ħafna, Sinjura Ministru. Jien għandi tliet punti li xtaqt inqajjem. Mela, inti semmejt il-kultura bħala parti mill-industrija l-industriji kreativi u E, ir-relazzjoni bejnietom jiena nħoss li fil-passat għal dak li huwa l-investiment, il-qasam kulturali ħafna drabi kellu zvantaġġ minħabba l-funzjoni doppja tas settur kulturali għal dawk li huma l-finanzjar. Jew kienet xi ħaġa purament kulturali u għalhekk ma kienx kummerċjali, jew inkella kienet strutturali, investiment, iġbir investiment strutturali fis-settur kreattiv u ħafna proġetti jispiċċaw jaqgħu bejn iż-żewġ oqsma u ma kinux jikkwalifikaw taħt l-intestatura la kulturali u laqas kummerċali. U il-kreatur, fil-fat il-persuna li kienet kreativa, ma kienieċ tista tikseb sussidji eh, minn taħt il-fondi u lanqas ma setaw iġibu self minn bank. Daw l-affarijiet, dawn iż-żewġ aspetti nistgħu għom aktar lejn xulxin. Issa, fuq is-suq intern digitali u il-drittijiet eh, tal-awtur għal darba żewġ binarja hawnhekk. Dak li jixtieq il-konsumatur li jkun jixtieq eh, ikun konness elettronikament fid-dimensjoni kulturali, ma mbagħad hemm dawk il-persuni kreattivi li jixtiequ li jagħmlu lejxin tagħhom u dawn iż-żewġ xewqat ma tantx jistgħu joqorbu lejxin. Jina Jiena konvinta li l-presidenza tal-Latvija tkun parti minn dibattitu fl-imkien mal-Komissjoni f'dawn is-sitxur li ġejjin. Aħna qegħdin nistennew dossiers fuq dawn. U it-TTIP din hija xi ħaġa li eh, kienet ta' tħassib kbira lina f'dan il-kumitat, issa kellna l eċċessjoni tal-kultura fin-negozjati iżda li konna direzzjoni ċara, ġifiri li nkunu nafu eżattament fejn nixbdu linja, hija xi ħaġa ta' importanza kbira għaliex hemm l-aspett kulturali u hemm imbagħad id-dimensjoni kummerċali u jiena nixtieq nisma' x'tixtieq eh, x'inhi l-opinjoni tal-Presidenza tal-Latvja propju fuq dan fil-proċess tat-TTIP. Grazie ħafna issa l-Onorevoli Petra Kamerevert. Grazzi ħafna, Sinjura Ministru. Grazzi tal-li ċara li l-Presidenza tal-Latvja hija konxa tal-fatt li d-diversità kulturali dik kreativa u diversità fil-medja u l-pluralità huma assi u rridu nħadnuhom Ovvjament il-presidenza tal-Latvja ħajkolla il-bicċa xogħol li tipprova tikseb riżultat anka fuq il-pożizzjoni komuni mal-Kunsill fuq is-suq waħdini diġitali. Dan is-suq għandu tliet dimensjonijiet. Wieħed mill-aspetti li kien ta' tħassiba lina fl-aħħar parlament u fejn aħna ippruvajna li konna pożizzjoni ta' maġġoranza fil-Parlament hija l-kwistjoni tal-neutralità tal-Internet. Jiena naħseb li ma nistawx nenfasizzaw iż il-fatt li neutralità tal-Internet hija prekondizzjoni minn perspettiva teknika għal diversità fil-xandir opinjoni differenti, modi ta' kif nistaw ninstemaw, eccetera. U il-neutralità tal-internet huwa mod ta' kif nistgħu nassiguraw li dan kollu jasal għand il-konsumatura ħari. U jina nixtieq inkunna fil-Presidenza tal-Latvja ħajamlu proposta fuq il-neutralità tal-internet miex kwistjoni li din tiġi trattata biss fir-regolament b'xi mod jew ieħor il-Parlament għandu track record fuq il-neutralità tal-internet u għana nishtiqu li din tkun u koll fissa fuq bazi legali. U jekk ħajkun hemm restrizzjonijiet, għana rridu nkunu nafu meta ħajsiru u meta ħajkun hemm servizzi speċjali li jkunu possibbli. Għalek jekk tista' tagħtina forsi l-opinjoni tal-Presidenza tal latvija fuq in-neutralità tal-Internet inkun grata ħafna nirċiv l-informazzjoni. Ovvjament hemm ħafna ministeru ministri involuti miex biss il-kultura u l-audjoviziv, hemm firxa ħafna minnek, minn hekk. Issa fuq it-TTIP, nixtieq nħu spunt minn dak li qalet il-kollega ta' qabli, il-Parlament kellu pożizzjoni ċara meta eh, ġejna għal eh, dimensjoni audioviziva. U għacċar li fi kwistjonijiet kulturali l-eċċezzjoni ninsebuha mfassla b'mod ċar, iżda fuq il-servizzi audiovizivi miex daqshekk ċara. Jina naħseb li hemm eh, interess li jkun hemm eċċezzjoni kulturali eh, għall-audiovisiv u dan irid ikun infassal mod ġenerali ħafna u jridu nħarsu l qudiem għaliex ovvjament ħajkun hemm eh, żviluppi teknoloġiċi daw ħajkomplu jseħħu kontinwament. U aħna ma nistgħux nibqgħu Lura, ma nistawx nibqaw fil-qasam fil tas servizzi irridu nħarsu lejn aspet ħafna usa. Għax inkella eh, l-eċezzjoni ma neħdux il-valur sħiħ tagħha u dan ikun detriment tas-settur kulturali fl-Ewropa. L-aħħar punt fuq il-kwistjonijiet kulturali, riċentement aħna kellna smieħ fejn aħna konna qegħdin niddiskutu l-idea li kunem e, sena Ewropea tal-wirt kulturali f'xi wieħed mis-snin li ġejjin. Din hija idea li għandha valur? Jista' jkollna din is-sena e, tal-wirt kulturali għandna l-appoġġ tal-Presidenza? Grazzi ħafna. Issa il-kollega Adinolfi. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nirringrazzja anka Sinjura Ministru. Jiena xtaqt nistaqsi tliet aspetti, tliet punti. L-ewwel Is-soltu meta naffaċċaw il-kwistjoni tal-edukazzjoni, ma tantx jingħata spazju lill edukazzjoni bħala strument ta' taħriġ intellettwali u personali ta' ċittadini tal-ġejjien tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fidejn l-iskola li tallem is-sens ta' legalità ta' kuxenza ta' sens ċiviku li huma il-bażi ta' kull soċjetà u bħalma kienet qed tajt l-ewwel il-Ministru il-kultura hija l-kuxenza tal-ġens ta' pajis, palma għal dak il-poeta tal-Latvja, u jena nishtiq li l-Unjoni Ewropea tifoka dejjem aktar fuq dan l-aspett, xina naħseb li qed idejjem warbuħ. U din hija xi ħaġa importanti ħafna għal dawk li huma l-impjigi partikolarment fid-dawl ta' avvenimenti verament korroħ li affettwaw il-Franza reċentement, jena naħseb li hija ignoranza u din l-intolleranza u mbagħad dawn waslu għal-vjolenza u jiena qed nittama li ma ninsew qatt li l-arfin huma propju fil-bażi tas-soċjetà. Jiena nixtieq nkun naf li ma Eh, pjanijiet għandha l-presidenza biex timpenja ruħa aktar dwar dan. Issa dwar it-tieni aspett jena xtaqt nistaqsi l ministru jekk kellix l-intenzjoni li tibqa' mixja għal qoddim għal dak li huma iż-żgħażagħ u x'ħat għamil fuq iż-żgħażagħ. Dinja xaġa ġiti prezentata ġiet bħala proġett ftit xhur ilu li kien proġett verament importanti l-idea kienet li ħansolvu il-problemi kollha tal-qat ta' zaza un bat isna nsejnieh. U fil-fat wieħed mill-problemi li affettwaw l-aktar partikolarment il-pajjiżi tan-nofsinhar u il-rati tal qat f'dan l-aħħar, eh, aħna rajna li dawn ir-rati tal qat mhux naqsu, mhux biss ma xanzi anzi imma żdiedu. Għalhekk jiena nixtieq insaqsi lill-Presidenza jekk hemmx l-intenzjoni nimxu il qoddim propju f'din id-direzzjoni u jekk hemmx eh, proġetti konkreti. Issa l-aħħar aspett li xtaqt insemmi xtaqt nifoka fuq il-kultura. Palma kienet tajt il-Ministru, din hija xi ħaġa li dejjem rajnija bħala opportunità ekonomika, ekonomika, għat-kabbir ekonomiku. Jiena personalment ma naħsibx li tkabbir ekonomiku dejjem neċessarjament jikorrispondi eh, f'żieda fil-impjigi. Naħseb li dan huwa kunċett naqra neoliberalista, iżda jiena nista' nifhem li hemm ċertu pajjiżi u jiena ġejja mill-Italja, minn nofsinhar tal-Italja, hemm xi pajjiżi li jridu jisfruttaw il-kultura biex ngħidu hekk anke bħala eh, mod kif jerġgħu jniedu ċertu waqsma ekonomiċi. Iżda ma nistgħux ikkunsidraw il-kultura biss bħala prodott li jrid jiġi mibjuħ. U Dan għaliex il-patrimonju artistiku mhuwiex xi ħaġa tagħna biss, imma xi ħaġa tal-ġenerazzjoni ta' warajna għalhekk iridu nħarsuh anka jekk forsi mhuwiex daqshekk affettiv fuq livell kulturali, għalhekk jiena kun naf jekk hemmx xi miżuri konkreti li din il-Presidenza għandha l-intenzjoni tippreżenta tul is-semestru tagħha. Grazzi ħafna ħanaddi l-kelma lil kollega Truppel u mbagħad nal u hemm u nitolbu lill-Ministru eh, biex twieġeb u mbagħad inkomplu bil-kollegi li xtiequ issaqsu mistaqsijiet oħra. Issa bħalma tafu aħna għandna il-Ministru tal-Kultura u l-qasam eh, audiovizif u mbagħad iż-żgħażagħ nistgħu forsi niddiskutuhom wara ma' Ministru ieħor. Grazzi ħafna Sinjura Ministru għal diskors tiegħek Jina nishtiq najt l-ewel net, jina nappoġġa dak li qalet l-kollega tijaj fuq il-kwistjoni tal-neutralità tal-internet. U anka dak li ntqal fuq it-TTIP, ġifiri li aħna għanna bżon ta' definizzjoni ċara ta' xini eċezzjoni u definizzjoni ċara ta' xinuma servizzi audiovizivi u kim nistaw niddefinixxuhom għal ġejjeni. Issa jena għandi mistoqsija lik, għaliex inti qed li il-Kummissjoni hija verament interessata li tiżviluppa is suq waħdini digitali sabiex l-affarijiet ikunu iżjed faċli u kien hemm aċċess aħjar transkonfinali. Dak li joħroġ ċar huwa li aħna lkoll għandna l-istess interess. Iżda minna ħal-oħra nixtieq infakkarkom pereżempju li billi nagħmlu dan m'għandniex nipperikolaw li finanzjar sostenibli tal-films u kif ħansibu il-bilanċi tajjeb għalija din hija kwistjoni rridu niddiskutuha imma jiena nixtieq nkun naf ukoll x'inhu l approċċ tagħkom għal dan. Issa t-tieni mistoqsija tiegħi kien hemm xi xnijat li forsi il-Kummissjoni Ewropea qed taħseb li twaqqaf l-appoċ finanzjarju għall-Ewropeana kif inhu bħalissa u x'inhu l-attitudni ta' x'inhi l-attitudni tagħkom propju fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Issa għalek mela f'dan l-istadju nista' ngħaddi l-kelma lill-Ministru biex forsi forsi tagħti l-ewwel eh, tweġibiet sabiex nevitaw li kollha wisq eh, mistoqsijiet li mbagħad ikollha twieġeb. ħanaddilek il-kelma biex twieġeb. Mhm, mhm. Es eh, mēģināšu secīgi atbildēt, jo eh, tas jautājums uzdod. Grazzi ħafna. Għan iprofa nwieġeb l-istess ordni li ġew mistoqsija li li il-mistoqsijiet. Eh, il-mistoqsijiet waslu li verament mod maġra lek jekk ma nwieġibx xi ħaġa għax ma rnexxilix nikteb kollox. Iżda ħan għamel l-almu tiegħi. Mela l-ewwel mistoqsija dwar il-kultura bħala industrija kreattiva li ħafna drabi nispiċaw f'sitwazzjoni fejn il-kultura hija mifruda u jarawha bħala settur għalih. Naqbel ma'kom li dan mhux l-aħjar approċċ. Aħna l-kultura ma nistawx narawha b'mod separat minn kwistjonijiet oħra, għalhekk aħna nixxiqu nkomplu l-ħidma tagħna. Fil-qasam tal-kultura u l-kreattività sabiex aħna nuru l-importanza ta' dan is-settur. Għalhekk Eh, din il-kelma importanti crossovers, din hija l-kelma li ħankun qegħdin niffokaw fuqha, dan huwa l-aħjar approċċ biex nuru li nistgħu nużaw il-kultura u anka l-kreattività anka foqsma oħra li fl-opinjoni tagħna il-kooperazzjoni il-persuni kreattivi mandomx għalfej jisiru ekonomisti biex ikun jistaw jużaw il-proċess ekonomiku ma huwa importanti li aħna nkunu nistaw naraw li dan nies jagħmlu x-xogħol tagħhom b'kooperazzjoni ma' setturi oħra. Għanti binajr kooperazzjoni ma' setturi oħra, b'dan il-mod ikun jistaw joħorġu l-aħjar potenzjal tagħhom u tal-idejat tagħhom. U aħna diġa għanna ħafna eżempju pozittivi ta' stimoli għall-innovazzjonijiet u anka soluzzjonijiet mhux biss fil-qasam tal-ekonomija li ħafna drabi aħna nifukaw biss fuq l-ekonomija u nitkellmu dwar l-impatt tal-kultura fuq l-ekonomija. Aħna rridu nkomplu naħdmu fuq dan il-kunċett tal-crossovers. U b'dan il-mod, b'eżempju pożittiv, ikunu nistgħu nuru l kultura u l-arti jistgħu jagħtu influenza pożittiva lis servizzi soċjali, li soluzzjonijiet fit-trasport, anka kif nistgħu insolvu kwistjonijiet ta' sostenibilità ambientali, eccetera, Għalhekk l-attività ċentrali ħatkun il-konferenza tal-esperti. U l-enfasi ewlenija tagħna ħatkun fuq dawn l-eżempji tal-aħjar prassi. Issa aspett ieħor importanti ħafna li aħna stajna naraw fid-diskussjonijiet tal-Kunsil ta' qabel u li ħajkomplu issa li issa tul il-laqa tal-Konsilli mis f'Mejju, id-din hija l-kwistjoni tal- eh, tal-provi ta' dan l-impatt jew l-influenza għalhekk aħna waqt il-Presidenza tal-Latvja ħankomplu nitkellmu dwar ir-riċerka fundamentali u il-provi li hemm sabiex inkunu nistaw natu evidenza prattika dwar l-impatt tal-arti u l-kreattività fuq sma oħra. Issa, il-mistoqsija dwar it titip Għawek jiena kieku rridnajt, mod ċar ħafna, ċini għall opinjoni tagħna wara żewġ kunsilli ministerjali f'Ġunju tal-2013 kif ukoll il-laqa tal-Kunsil ta' Ottubru ta' sena li għaddiet. Iġifiri, bħala segwitu ta' dawn il-laqa tal-Kunsil aħna nixtiequ nesprimu opinjoni maquda tal-Ministri ġifiri li d-dimensjoni audiovisiva hija esklusa mill-ftejim u l-Presidenza tal latvija taqbel ma dan l-approċ. Aħna ħankunu qegħdin nappoġġaw il-Kummissjoni sabiex tkun tista' tagħti informazzjoni lil kunsill dwar kif jiżviluppaw dawn id-diskussjonijiet fil-ġejjieni. Kien hemm mistoqsija wkoll min numru ta' kellima dwar id-drittijiet tal-awtur. Iva, fil-fat, il-kwistjoni ta' drittijiet tal-awtur hija eh, marbuta mill-viċin mal-iżvilupp tal-suq digitali waħdieni. U waħda mill-prekondizzjonijiet biex nassiguraw l-aċċessibilità imma mhix l-unika kondizzjoni għaliex sabiex wieħed ikun jista' jitkellem dwar l-aċċessibilità għal kontenut differenti, L-interoperabilità teknoloġika hija importanti ħafna kien hemm ħafna membri li tkellmu dwar dan. U anka id-diversità tal-lingwa, id-diversità lingwistika hija importanti ħafna fl-ambjent diġitali għalek lażliet il-possibiltajiet li wieħed juża eh, jażel lingwa, forsi juża it-traduzzjoni elettronika, Fil-konferenzja audiovisiva li aħna għanna l-intenzjoni li norganizzaw f'Mejju Friga, l-esperti ħajkunu qegħdin jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet li intom u l-punti il qajjimtu anka fuq il-neutralità tal-internet. Din hija xi ħaġa importanti għall iżvilupp tal-suq waħdi li diġitali. U jiena naqbel ma'kom li s-suq waħdini diġitali fih tlet partijiet huwa marbut mill-viċin ma' industri oħra wkoll. Għalhekk fil-fatt aħna għandna viċi kummissarju speċjali li huwa responsabbli propju għal dan il-qasam, iġviri fuq dawn it-tlet oqs matematiċi u jien qed nittama li b'dan il-mod ħankunu qegħdin naħdmu ma' dan il-viċi President tal-Kummissjoni Għankunu qegħdin niksbu ċertu armonija biex niksbu il- suq wahdini diġitali. Kien hemm ukoll mistoqsija dwar is-sena tal-Wirt Kulturali Ewropew. Jina naħseb li din hija inizjattiva tajba ħafna u aħna għandna l-intenzjoni li jkollna tielet konferenza tal-esperti b'enfasi fuq il-Wirt Kulturali. U dan mbagħad jorbot mal-arkitettura mal moderna u d disinn u jina naħseb li tul din il-konferenza mbagħad nistgħu nifukaw fuq din dan l-aspett partikolari wkoll. Mela issa. Fit-tini round jekk jġobkom żommu fil-qosor għax għandna biss 10 minuti. Julie Ward mbagħad għantan bat mbagħad tweġibiet. Kieġobkom fil-qosor. Iva, għanżom fil-qosor, Sinjur President, kemm xtaqt ngħid? Illi Ma tinti għat il-kultura u kuxjenza ta' nazzjon laqtitna ħafna din għaliex nemmen illi għanna tassew s sagġlida biex nżommu il-paċi fost il-pajzi tagħna, l-kultura ħafna drabi tista' eh, tiġi użata mill-forzi esterni għal finijiet tagħhom. Għalina dina kienet xi ħaġa tassew kruċjali għalhekk qasam kruċjali tax-xogħol u rridu nżommu f'moħħna lura dina il-kwotazzjoni ħalli Fil-waqt li niċċelebraw il-wirt kulturali speċifiku ta' pajjiżna ma nippermettux fl-istess waqt li dan isir raġuni għal mibeda u divizjoni bejnietna firda. Vent, kjoġbak. Grazzi. Grazzi, President ħanipprova nżomm fil-qosor kemm jista' jkun intom semmejtu l-aġenda għal presidenza Latvjana fis-sena tal-kultura. U semmejtu wkoll il-kelma crossover, Media digitali, integrazzjoni soċjali, żvilupp sostenibbli. Dana il-prinċipju ta' crossover jirrigwardja wkoll promozzjoni u l-appoġġ u uh, kif ukoll xogħol kreattiv. Issa waqt il-Presidenza tagħkom iżda ħadd appoġġjaw ukoll il-promozzjoni taċ-ċinema Ewropea anke fl-istati membri oħrajn bħala settur li huwa mhux biss wieħed kulturali iżda wkoll ekonomiku. Grazzi, kollega Vent issa bekka laqna il-mistoqsijiet u il-Ministru kieġeba tista' twieġeb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 għal dawk il-mistoqsijiet. Ħad gost nisimak issa iċ-ċina ma fil-fatt. Qed wieġeb survent għal issa lix. Deċembru, il latvija ospitat iċ-ċeremonja tal-premju saċ-ċinema Ewropew li naħseb li wara mod pożittiv ħafna kemm aħna qegħdin nippromovu ċ-ċinema Ewropea f'pajjiżna u fl-Ewropa. Naqbel perfettament li kull presidenza tittieħu responsabilità li tippromuovi l-industrija taċ-ċinema tagħna l-opri tarti tagħna, il-films tagħna, aħna maqudin fid-diversità fl-Ewropa. Kull presidenza għanda responsabiltajiet tagħha ġifieri biex fl-attivitajiet li torganizza. Dejjem taċċerta illi l-opri tarti Ewropej jispikkaw ikunu aċċessibbli. Bla dubju ħanżommu f'moħħna iċ-ċinema fil-konferenza tagħna dwar il-crossover tal-kulturi u tal-kreattività. Għax il ċinema hija għodda utli ferm kemm fl-edukazzjoni kif ukoll biex tiffoka fuq ċerti kwistjonijiet soċjali. L-arti, il-mezzi audiovisivi jistaw jindirizzaw kwistjonijiet speċifiċi li tkun għaddejja minnhom is-soċjetà u ċ-ċinema fil-fatt hija punt illi fifat jirrifletti dan u mezz kif jirrifletti dan. Qabel kellna wkoll nistoqsija dwar is-sinerġiji ma nafx jekk ix kompletament din aħna naqblu. L-għazm tipi ta' sħubija li teżisti hija bejn il-kultura u l-edukazzjoni. Il-kultura taħti kuntest lill edukazzjoni Permezz tal-kultura, aħna narmu l-valuri u l-ħiliet kreattivi u bil-kontra wkoll. L-edukazzjoni hija mezz kif nizgurħaw illi l-valuri kulturali ehm, jaddu minn persuna l-oħra, ġenerazzjoni għall-oħra. U l-kollega tiegħi mill ministru tal sports u l-Edukazzjoni ħad titkellem dwar dan naqbel ma'kom onorevoli membri illi llum iktar minn qatt qabel għandna bżonn ta' sinerġiji Bej kultura u l-edukazzjoni, nitkellmu dwar id-diversità tal-kultura, nitkellmu dwar il-valuri, nitkellmu dwar tolleranza u xi tfisser u kif nifmuha. Tolleranza. Daħ jkunu fost il-punti li ħan diskutu fil-konferenza. Beħsibna u kon natu xie eżempju pozittivi minn Latvija għaliex bħalissa aħna għaddejjin bi proġett pilota fil- sħubija konġunta bejn l-edukazzjoni u l-kultura diħat ġindirizzata anki f'waħda mill-konferenzi li ħankun għadin organizzaw. Grazzi. an answer on a Rupiana program. I don't know how. Ah. Eh, eh, es, es, es, jā, es šķiet jautājumu nesadzirdēju, vai jūs varētu lūdzu atkārt? Ma smajtiex dienim, il-mistoqsija, tistaw issaqs terġi tirrepeti jekk joġbok dak il-jetti inna fuq il-kontest Ewropew. Mēlā mela, hemm xnijat li l-finanzjament tal-Ewropejana perikolat donnu hemm dina il-possibilità għandek informazzjoni dwar dan kont involuta f'xi ħaġa ta' dan it-tip biex taħseb dwarha. Ja, paldies, es tagad sapratu jūsu jautājumu. Iva, safim tal mistoqsija tiegħek. Jidisappuntajn ħafna dak li smajt fil-fatt għax jiena dawn ix-xnijat għadhom ma waslux għal widnejja. Nasab mhux ammissibbli illi hawnhekk fil-Parlament u fil-Kunsill isiru dawn l-affarijiet idu naħdmu flimkien, naħdmu jitfil biex inkomplu dan il-proġett eċċellenti. Skont informazzjoni li għandi jiem settembru 2014. Għaċerta faċċessa l-iktar minn 33 miljon il-file digitali minn ħafna situazzjonijiet madwar l-Ewropa. 500 b'kollox. U hija wkoll allura sors importanti ħafna ta' informazzjoni, ħaġa unika. Il-kulturi tal-istati membri differenti jibbenefikaw jistgħu minn l-Ewropejana u hija wkoll utli għal ħafna studenti u nista kuleta. Għana għana ċertaw kam jkun li il-finanzjament tal europea għana jistakta. Mela jina nirringrazzja l-Ministru u il-Kommissjoni għadawnek fostna forsi tista' tgħidilna xi ħaġa.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 dina fl-aħħar mill-aħħar proposta ta' kommissjoni ġifieri naħseb ninsisti biex tuna tweġiba ċara l-mistoqsija ta' kummissjoni. Grazzi. Nirringrazzja lill presidenza tal-Azvja tal-li għaltilna xinu ma' pjanijiet tagħhom ma' s-sittur li ġejjin. Aħna nappoġġaw daw il-punti kollha li tqajmu u nixtieq uħdu l-opportunità wkoll biex nħabbru li għadha l-Kummissjoni ħad tkun hawn f'dan il-kumitat u l-ħer mod ikun illi jkun il-kummissarju stess illi jikkumenta dwar dan. Grazzi. Volevo proprio ascoltare questo, quindi siamo rassicurati che domani Dak xtaqt minn għandkom jiena li t-saċertawni li jkun il-kummissarju magħna eh, għada. Grazzi nir nirringrazzjak, Sinjura Ministru. Nasab il-koll ninsabu sodisfatti bl-importanza s-sali. il-Latvija ħatkun għattati għall istrateġija 2020 fuq il-tema tal-kultura u l-kreattività kif ukoll l-aspett audiovisiv u apparti messu digitali ġifiri u bla dubju ħajkun hemm impenn li aħna ħankunu qegħdin nagħtu l-kontribut għalih għax dan huwa moment importanti ħafna biex il-Kummissjoni, il-Ministri u l-Parlament li tiġamela fil-fatt juri dina rrida illi kunem dawn il dan il-crossover, dan il-bini ta' pontijiet bejn loqsma u suġġetti differenti. Anki sabiex ikunu nistaw nelbu ċertu diffikultajiet li għadhom jeżistu bħalissa biex wieħed ikun jista' juża l-fondi u l-opportunitajiet li hemm. Qed naħseb f'Horizon fil-fondi differenti li jistgħu jgħinu l-kultura. Aħna ħankunu qegħdin nagħtu l-appoġġ tagħna wkoll għall-inizjattivi u l-konferenzi li ħabritilna il-Sinjora Ministru ħan diskutu il-wirt kulturali il-qasam digitali żewġ suġġetti li għanina ma' importanti ferm għanna ħankun għadin nipparteċipaw biħġarna għall-attivitajiet li s-organizzaw intom. Grazzi mill-qalb u nsellimlek. Bene, continuiamo con eh, la presenza. Inkomplu mela bil-Ministru għall-Edukazzjoni u s-Xjenza, il-Sinjura Marit Sele. Ħatardinna xinu ma prioritajiet tal-presidenza tagħhom, kienet iġawnek u radda xejn kif naħdmu fil-fatt ħa jkolla l-istess proċedura bħal ta' qabel, għanna 45 minuta. Which is second, second, second, on second line. Okay. And, e siamo molto felici di averla qui. Aħna, tassew kontenti bil-prezenza tijak, għetna id-dak li ħan proċedu bl-istess mod bħal ma vilna mal-Ministru ta' qabel, konti ġawnek prezenti ġifiri taf kif. U l-esti jisser li nisimaw xinu ma prioritajiet ta' presidenza tal-Latvja u ħerqana nisimaw anki fuq kif ħatkun fuq ix għadin tiffukaw għanna it-medja eh, tal-agenda tal-digitalizzazzjoni l-edukazzjoni, kompetenzi l-ġodda, il-xogħol, il-, -xol, il partnerships li ħarġu imsaħħa u naħseb ukoll l-importanti kollna xi ħaġa dwar il-pjan ta' investiment il-ġdid li jis l-edukazzjoni bħala waħda mill-ħames prioritajiet avvolja il-kelma edukazzjoni ma tantx tidher fil-pjan tal-President Juncker aħna fl-opinjoni tagħna l-edukazzjoni u s-suġġett tagħna huwa wieħed tassew ehm, ewlieni u għalhekk issa lesti nisimgħu bl-ikbar reqqa dak li għandek x'tajdilna, Sinjura Ministru. Onorevoli President, onorevoli membri, sinjuri, huwa ta' onur kbira għalija illi ehm, ninsab hawnhekk u sfida wkoll nipprezenta prioritajiet tal-Presidenza Lazbjana. Nittama il-dana jiffaċilita il-ħidma bejnietna. Ħankompli bil lazbjan Augst novērtējot mūsu prezidentūras trio partneru, Itālijas paveikto ir. Aħna l-ewwel presidenza Lazvjana fil-Kunsill tal-Ewropa. U għalhekk jiena ħanku qed nippreżenta wkoll il-prijoritajiet tagħna fil-qasam tal-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l isports Aħna fil-qasam tal-edukazzjoni ħankunu qegħdin nisqu dwar ir-rol importanti tal-edukazzjoni, it-tisħiħ tal tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, simu l-investiment u l-faċilitazzjoni ta' l-impjiegi u l-benesseri ta' ċittadini Ewropej. Fil-kontest tal-Istrateġija Ewropa 2020 u sabiex nkunu nistgħu niksbu l-miri tagħna l-aġenda għall edukazzjoni u t-taħriġ teħtieġ inċentivi ġodda. Dan jista' jsir permezz ta' sinerġiji akbar bejn l-Istrateġija 2020 kif ukoll qafa strateġiku għal kooperazzjoni Ewropea edukazzjoni u taħriġ Il-Presidenza Latvjana ħatkun edha tħeġġeġ u torganizza dibattiti fuq l-elementi ewlenin, miri strateġiċi u proċessi ta' ġestjoni fil qafa strateġiku għal kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni. Bekk, nasu kontribut għal preżentazzjoni u tħejjija tar-rapport konġunt 2015 fl-istess waqt il-Presidenza ħadd tkun qiegħda segwi meqrib id-dibattitu fil-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni fil-Parlament Ewropew u tieni net il-Presidenza se tkompli bil-ħidma tagħha u issaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam ta' taħriġ eh, vokazzjonali għandu konsiderazzjoni wkoll kisbiet eh, li saru fil-modi u l-isfidi futuri ħan ippruvaw niffaċilitaw id-dibattitu eh, dwar il-futur tal-edukazzjoni u t-taħriġ mira u l-nija li għansaħħu l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-istati membri u msejba soċjali sabiex nażguraw li s-sistemi tal-edukazzjoni jkunu kapaċi jipprovdu lil dak li jkun biħilit neċessarji sabiex isiru kompetittivi fis-suq tax-xogħol, kif ukoll sabiex ikun hemm eh, żvilupp personali. Bekk għadin naħsbu li ħajkun hemm laqgħa tal-Ministri Ewropej Professjonisti tal-Edukazzjoni u Taħriġ u l-imsieħba soċjali friga fit-22 ta' Ġunju sabiex naqblu dwar il-miri komuni tagħna u l-kompiti fit-tawl tal-komunikazzjoni. Presidenza ħatkun qed tiffaċilita wkoll internalizzazzjoni addizzjonali tal-edukazzjoni olja. Dana permezz ta' tisħiħ ta' kooperazzjoni internazzjonali bejn il-pajjiżi Ewropej u oħrajn. U dan għal dan il-għan ħankunu qegħdin norganizzaw il-ħames laqa tal-ASCM friga fi 27-28 ta' april. Aħna ħankun għadin evalwaw il-rizultati li nkunu nkisbu sa' mill-axar laqa ministerjali sentejn ilu l-ministri ħajkunu għadin ipoġġu jiddeċidu dwar il-kompeti u il-prioritajiet futuri u kif jaraw kif jistaw ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn is-sistemi edukattivi fir-reġjun. Fil-1990 kellna il-bidu tal-proċess ta' Bologna u l-miri bażiċi għadhom l-istess il-ħolqien ta' sistema sempliċi u Eh, paragonabli tal-lawri li ħaġa importantissima u li bħalissa trid taċċerta li jkun hemm riżultati u l-kwalità uniformi tal-proċess ta' taħriġ. ċaħna mus il prezidenti tħanna l-level qed naħsbu hemm evalwazzjoni ta' proċess ta' Bologna din is-sena flimkien mal-Ministerjali eh, ta' Bologna li ħassir fl-Armenja. Dan sabiex nżidu it-kabbir, innaqsu l-qat u nżidu possibilità ta' futur tajjeb, bekk aħna rridu nużaw il possibiltajiet kollha illi Umma bażat li ġib maħħa il-rivoluzzjoni digitali li dejjem taffetwa ħajjitna il-qoddim rridu li n-nis ikollhom ħili digitali u għalfin u li b'mod partikolari nagħtu importanza kbira l-edukazzjoni primarja li hija kruċjali għat-tfal, għalhekk importanti li nsaħħu l-wol tal-edukazzjoni primarja sabiex ikun hemm iktar ħiliet eh, kreattivi u edukattivi. L-istati membri għandhom bżon ta' soluzzjonijiet infasla apposta jom minħabba ħtiġijiet pereżempju ta' reġjuni partikolari. U għalhekk naħna xtiequ li konna dibattitu dwar l-aċċessibilità tal-edukazzjoni u l-aċċessibilità għal kontribuzzi finanzjarji bekk aħna nixtiequ li niffaċilitaw diskussjonijiet dwar it-trasparenza u r-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiki. Kif ukoll l-iżvilupp futur tal-politika Ewropea f'dan il-qasam. Li jieħdu konsiderazzjoni illi l-isfidi eżistenti inaqsu l-ostakli għal mobilità. Bekk nżidu il-kompetittività u l-benesseri fil-kontinent. Aħna nixtiequ nisqu li iż-żgħażagħ huma riżors importanti ħafna u prezzjuż ħafna u jistgħu joħolqu anzi jibnu Ewropa iktar b'saħħitha jdu nżomma f'moħħna din u rridu nigarantixxu wkoll il-possibilità biex ikun jistaw jużaw u jisfruttaw il-potenzjal kollu tagħhom. Għalhekk irridu nkunu kapaċi nilqaw l-sfidi u nejnu l-żazzaħ tagħna jiffaċċjaw l-sfidi wkoll. Min kellan kollu baqa' ħafna problemi illi qed ikollhom effett negattiv fuq is-sitwazzjoni soċjali u ekonomika ta' fl-Ewropa. Problemi enin u huma maħlu minn qatt fit-tul fost iż-żgħażagħ u għalhekk dan iwassal għal nuqqas ta' motivazzjoni iż-żgħażagħ m'għandhomx il-ħiliet li jistgħu ehm, jifaċilitaw tranzizjoni bejn l-iskola u l-ħajja tax-xogħol. Jekk il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ ma' jintlaqawx ma jiġix indirizzati dan jwassal għal problemi soċjali kbar. Naqis tal-qas importanti u hija priorità politika importanti fl-Ewropa, ma l-potenzjal ta' din il-politika għadu mhux qed jintuża kollu. Sabiex intejbu prospetti futuri tal-żgħażagħ hemm bżonn ta' kooperazzjoni bej qasam bħal l-impjiegi, l-edukazzjoni, l-qasam soċjali, il-politika taż zaza dawna importanti dis-sinerġija. Kooperazzjoni effettiva twassal għal titjib ta' kwalità tal-ħajja għaż zaza Il-Presidenza tal-Lazvja semmen illi il-politika ta' zaza tista' solvi problemi li ma tistax isolvuhom l-injoħra ta' politika u bekk aħna kun għedin nejnu li żgħażagħ jiżviluppaw ċertu ħiliet, ħiliet soċjali li huma meħtieġa għas-suq tax-xogħol. Iżvilupp personali iżid il-possibiltajiet u t-toleranza fost iż-żgħażagħ u bekk. Iżid jiffaċilita l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u l-ħajja soċjali. Aħna nħossu illi billi ninkludu dan il-qasam politiku fuq sma politiċi oħrajn nkunu qed indirizzaw ukoll il-problemi soċjali li qegħdin niffaċċjaw bħalissa importanti li jkun hemm kooperazzjoni politika intersettorjali sabiex nkunu nistgħu noffru soluzzjonijiet li żgħażagħ sabiex jiffaċċjaw l-isfidi soċjoekonomiċi nittamaw il-biex li nħadottaw il-konklużjonijiet imbagħad fil-Kunsill tal-Mejju. Sabiex insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi tal-Subija tal-Vant u għat-tisħiħ tal-impjeg gi u l-impjegabilità ta' dak li jkun ħant neorganizzaw it-tieni forum għaż-żaża bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tas-Subija tal-Vant. Il-Presidenza konvinta li l-ħidma ma' żgħażagħ hija l-aqwa mod kif nistgħu nagħtu tweġiba liż-żgħażagħ speċjalment biex nilħqu l dawk li huma soġġetti għall-esklużjoni soċjali u sogri bħal dawn. Il-politika żgħażagħ tassew tista' tgħin niġġieldu l-esklużjoni soċjali u jekk inqisu li l-istrateġija l-Ewropa 2020 għandha ħafna mekanizmi ta' implementazzjoni tajbin, roadmap u koll, wara l-reżami ta' nofs il-mandat, il-kompitu għawlini ser ikun nidefinixxu minn ġdid il-kontribut taż-żgħażagħ għat-twettiq tal-lanijiet komuni Ewropej. Il-Presidenza Latvjana ser tisħaq illi il-politika għaż-żgħażagħ tista taqdi rwol importanti ħafna sabiex nilħqu l-anijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020. Dan ser ikun inkluż fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Mejju Dialogu strutturat huwa proċess importanti ħafna u dialogu strutturat għandu lan illi isaħħaħ il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-politika tal-saza. Il-konferenzi tal-Unjoni Ewropea matul il-ġimgħa Ewropea għaż-żgħażagħ involvit eluf ta' żgħażagħ kif ukoll nies imdaħlin fit-tfassil tal-politika. Kien hemm proċess ta' konsultazzjoni li dam għal ħames xhur u l-konferenza ta' Mejju ser iseħ friga bejn l-24 u s-26 ta, ta', marzu. Il-konferenza ser tiddiskuti s-sem ta' zazax fil-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea. Skont l-Eurobarometru, 28% biss taż-żgħażagħ li għandhom dritt li jivvotaw ħadu sem fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għalhekk huwa essenzjali illi ninvolvu żgħażagħ fil-ħajja politika tal-Ewropa. Kif ukoll fil-Kunsill ta' Mejju aħna ser nistiednu lill ministri jitkellmu dwar l-involviment politiku taż-żgħażagħ fil-ħajja politika tal-Ewropa. Membri onorevoli, kemtejn dwar l-sport. Nixtieq ngħid l-sport huwa l-iktar moviment non governattiv fl-Ewropa. Sport popolari huwa mod kif tqatta żmien mod sabiħ imma tagħti wkoll valur miżjud għal ħajja aktar intelligenti b'saħħitha u li jkoll approċċ tajjeb fil-ħajja tajjeb għas soċjetà għal pubbliku tħeġġeġ l-iżvilupp personali, kompetenzi personali u għalhekk l-isport u l-attivitajiet fiżiċi jtejbu wkoll aspetti multisettorjali. Fil-ħajja tal-lum fejn suq tax-xogħol diffiċli tobsor għalih minn qabel, importanti li żgħażagħ jinvolvu ruħhom fl-isport biex ikunu jistgħu jaħqu ukoll ħtiġijiet ta' ekonomija bbażata fuq l-arfin, bekk ikollhom il-ħiliet u tkun jistgħu jużawhom f'setturi differenti. Il-Presidenza Latvjana ippjanat biex issir taf kif l-isport fit-toroq jista' jintuża biex itejjeb ħiliet oħrajn, pereżempju ħsieb kritiku, ħiliet ta' tmexxija, ta' soluzzjoni tal-problemi kif ukoll ta' organizzazzjoni. Per eżempju, l-kapacità li wieħed jaħdem fit-teams, responsabiltajiet, eccetera. Importanti nżidu wkoll il-konklużjoni tal-Kunsill dwar l-importanza tal-isport għal ħiliet oħrajn speċjalment taż-żgħażagħ. Peress li l-Presidenza Latvjana temes importanza fuq din il-kwistjoni, Aħna u ukoll l-attivitajiet fil-kapitali ta' Latvija Riga fit-28 ta' Mejju. Il-Presidenza Latvjana biħsieba wkoll tkompli diskussjonijiet fuq il-promozzjoni ta' attività fiżika kif ukoll f'sem tul il-ħajja fl-isport. F'Mejju il-Kunsill għal Kultura u l-Isport ħajkollu dibattitu politiku biex bekk il-Ministri tal-Isport fl-Unjoni Ewropea jistgħu jiskambjaw il-femit tagħhom sibijietom dwar strateġiji ta' dan qasam fil-futur kif ħajpromovu attività fiżika fost iż-żgħażagħ, etc. Forum differenti ta' sport esperjenzajna numru ta' skandli speċjalment fir rigward it-babis fil- sport fil-riżultati, speċjalment fil-futbol, eccetera. Ħafna każijiet feġġow, specialment f'Stati membri tal-Unjoni Ewropea, kien hemm iktar attenzjoni motija fir rigward id-babis tal-lob, il-lobit niftemin minn qabel fuq livell internazzjonali, fejn il-Kunsill adotta konvenzjoni kontra il ftejm minn qabel dwar il-lob u dan huwa mistenni li ta' segwitu wara tfassilti u fl-2014. Aħna nistennaw li nirratifikaw din il-konvenzjoni fi sem l-Unjoni Ewropea l-prezenza tħoss li din hija l ewlenija tagħha. Skont rispett tad dispożizzjonijiet stipulati fit-trattat, il-Presidenza Litvjana ser tikkonsulta wkoll flimkien mal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni. Meta nqisu l-iskandli fir-rigward doping fl-sport, nixtieq nifoka sa fuq kwistjonijiet ta' anti-doping. Dan il-qasam importanti li l-Unjoni Ewropea jkollha pożizzjoni stretta ħafna. Dan nistgħu niksbuh biss jekk naġixxu flimkien ma' qudin u nesprimu ruħna b'mod maqut. Speċjalment meta niltaqgħu fil-qafas tal-Aġenzija kontra doping. Il-Presidenza Latvjana ser tipprepara pożizzjoni maquda konġunta fuq dan l-ambitu u anki flimkien mal-Kunsill tal-Ewropa. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea ser tiġi prezentata mir-rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea fil-laqa tal-Bord tal-Aġenzija kontra Doping f'Mejju din is-sena. Sinjura President, Sinjura Silvia Costa, membri onorevoli, sinjuri, grazzi tal-attenzjoni u lesta nilqa xi kummenti li sta jkollkom jew mistoqsijiet u merħba bikom biex tieħdu sem fl-avvenimenti li semmejt. Organizzati mill-Presidenza Latvjana. Grazzi. so much, uh, Mrs. Um... Grazzi, grazzi Ministru tad diskors tijak. Grazzi ferm għal mod ċar ta' kif espremejt ruħek u għattenna li mumma l-prioritajiet tal-Presidenza Latvjana, aħna ħajkonna impenn ukoll importanti minnaħat tal-Parlament Ewropew fuq dokumenti u suġġetti u sfidi li inti semmejt. Kellimna dwar dan qabel fi ħajkonna smieħ fil-tmim xar li d dwar it tip ta' sistemi ta' taħriċ u anki tal-edukazzjoni u kif nistaw id-żaza ndaħluhom fis-suq tax-xogħol. Dal-waqt ħajkonna l-ewwel diskussjoni biex aħna bħala Parlament nkunu interlokutur anke bħala Komitat Kult fuq affarijiet marbuta mal-proċess ta' Bologna. Importanti għalina ninsaħħu l-internazzjonalizzazzjoni anki li nippromovu aktar is-sħubija ma' l-ASEAN fir rigward is-sħubija tal-Vant u anki s-suġġett taħħar li semmejt l-sport huwa suġġett li kien għal-qalbna u kellna anke fi smieħ tal-Kummissarju biex l-Unjoni Ewropea kollha kemmi tkun fermatarja u tirratifika l-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa fuq patoloġiji marbuta mal dan il-qasam, jiġifieri li ma jkunx hemm fair play, li jkun hemm doping u li jkun hemm babis fil-lob jew ftejm minn qabel. Talbu għal mikrofonu tliet kollegi ma nafx kemm xoħrajn li jixtiequ Il-kelma l-ewwel għandi Ferħajn, Siver, mbagħad Diakono. U Adinolfi. Grazzi. Dank Frau Ministerin für Ihre Ausführungen. Iva, grazzi ħafna, Ministru, tal-ispjegazzjonijiet tiegħek hemm punt partikolari fejn nixtieq nressaqlek mistoqsija. Il-qatt fost iż żaża u l-implementazzjoni l-garanzija taż-żgħażagħ pereżempju. Ovvjament għandna oqsma differenti fejn neħtieġu nisħu aktar fuqhom l-edukazzjoni għolja hija waħda minnhom imma anki taħriġ vokazzjonali prattiku. ċertu stati membri għandna sistema ta' skola jew sistema edukattiva fejn ikonna kooperazzjoni bejn l-iskejjel u l-industrija, apprendistati, ecc. U dan kien fuq id-dimnet tat taħriġ vokazzjonali hija karatteristika pożittiva li dak li jkun jiġi trasferit imbagħad fuq is-suq ta' xogħol forsi jiġi esperjenza tajba bekk dak li jkun. X'taħseb dwar ir-rwol tal-industrija fl-edukazzjoni, per eżempju l smis mod partikolari, ħatħarsu lejn dawn l-affarijiet matul il-presidenza Latvjana u anki dwar l-implementazzjoni tal-garanzija żgħażagħ nishtiq nkunna naf aktar kif ħatisqu iktar attenzjoni fuq is-sistema ta' taħriġ ġul u anki l-proċess ta' Bologna. Fil-konferenza ta' Riga ħat titkellmu fuq dawn l-affarijiet, aħna revidejna r-riżultati u forsi mbagħad jista' jkollna valutazzjoni dwar il-progress li jkun inkiseb bħala parti mill-proċess ta' Bologna. Dik kienet il-mistoqsija tiegħi anke nixtieq kemtejn dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki. Rikonoxximent reċiproku dejjem ikun hemm xi diskrepenzi fil-differenza per eżempju ta' teorija ta' baċellerat, sistemi differenti ta' diploma, ta' lauri, ecc. Hemm kwistjoni ta' rikonoxximent ta' kwalifiki fej diversi zoni u raġuni huwa proċess imtawwal, imkarkar li jieħu żmien għal xejn titla' affarijiet burokratiċi, tendek ħafna proċeduri, eċetera biex dawn jiġu rikonoxxuti anke dottorati u kwalifiki oħrajn. Punt ieħor fejn nixtieq aktar spjegazzjoni minn naħa tiegħek jew forsi tgħidilna kemmtejn huwa dwar il-qasam tal-edukazzjoni. Għandna budget ċkejken ħafna għat-taħriġ u l-edukazzjoni informali. Il-ministri responsabli għal dan il-qasam ħajħarsu lej dan l-aspett ir-rikonoxximent ta' dana zaza biex nkun nistgħu nipromovuh. Grazzi. Grazzi. Issa l-kollega Zuber. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Grazie ħafna, signora president. Membru, membri distinti, ministri, grazie tal-introduzzjoni tijak, ministru, naħseb l-indirizzajt liktar affarijiet importanti għal-komitat tagħna. nixtieq nitkellem fuq fuq fuq xi suġġetti li semmit il-kollega Sabine qabli. Fl-Ewropa għandna problema marbuta ma' sistemi ta' edukazzjoni. Ta' sekwit wisq ikonna sistema fejn ma tantx nkunu marbutin mar-realtà, hemm diskrepanzi, hemm distakki, hemm uħut li għandhom suċċess li għamlu tajjeb għal dawn id-diskrepanzi uħut li ma tantx ikollhom suċċess. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi għalik hija din. Kif se nġibu flimkien is-sistemi ta' edukazzjoni u anke l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol? Naħseb li din hija l-mistoqsija ewlenija li kellna f'dawn l-aħħar 15-il sena fl-Ewropa, mhi xi ħaġa ġdida, xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-Presidenza Latvjana biss, imma xorta waħda nixtieq nisma' minn għandek x'għandek xi tajt fuq dan ir-rigward. Ukoll importanti li ndirizzaw ninvolvu aktar l-industrija fl-edukazzjoni. Forsi tkun ideja tajba li tiddaħlu s-sistema ġuwil jew elementi is-sistema doppja tal-edukazzjoni dual jew eh, forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa anke fuq riforma ta' Bologna. min qed imaqdar din is-sistema, però s-sistema kif kienet qabel is-sistema antika tintoġob mhux ħażin, speċjalment fost il-personal akademiku. X'taħsbu? Jekk l-Ewropa titkun aktar kompetittiva, tit sempliċement taċċetta il-filosofija tat-tielet ġenerazzjoni ta' universitajiet. li jisom gazzelli jaġlu, innovattivi, jagħtu s-saltu ma jkunux biss dipendenti fuq finanzjamenti barranin. X'beħsibkom tagħmlu? Ħat indirizzaw l-affarijiet importanti, ħaġa tajba li intom entużjasti, ħafna drabi ikonna noqqas, ta' dan minn pajjiżi l-kbar fil-presidenzi tagħhom u jiena pjuttost konvint illi matul il-ħames xhur li ġejjin ħanamlu passi importanti l-qoddim fir rigward l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l isport Grazzi l-kollega Diakonu. Merci. <clears throat> Euh. Grazzi, President. Grazie ħafna Ministru? Wara diskutja? U fil-fad, jina dan kollu naħseb li huwa essenzjali. Għandi sensazzjoni ta' deja vu, għaliex waqt il-presidenza taljana aħna rajna li il-prioritajiet kienu simili ħafna. U aħna u koll naqblu maħħom, issa qegħdin nippruvaw nispjegaw xini issa għawek xinija differenza bejn e, tal li wieħed ikun kontent u le. Dan jeżisti skont il-bilanċ bej dak li fil-fatt namlu f'ħajjitna u dak li nixtiequ namlu f'ħajjitna. Ejja nimmaġinaw zazuħ, per eżempju, zazuħ. Zazuħ li qed jibda jgħix jispiċċa l-iskola għandu numru ta' possibiltajiet li qed jiġu offruti lilu, eh, fħajtu, fil-familja tiegħu, fil-madwar tiegħu, tibda il-ħajja reali tiegħu. Iżda mbagħad mill-ewwel jara li l-ħajja hija verament ibsa. Sfortunatament is-sistema f'pajjiżi, sfortunatament, ma mhux biss pajjiżi, tistabilixxi eh, kompetittività bejn universitajiet biex tara min ħajġbet l-iżjed eh, studenti U dan huwa effett li naraħ verament antipatku. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ħafna miż-żgħażagħ fl-Ewropa għandhom zewċ eh, jew tliet diplomi tal-università u xorta waħda jispiċċaw qiegħda. Il-Kummissjoni preżentat studju eċċezzjonali fuq l-edukazzjoni doppja kien eh, studju argumentat mod tajb u jina ħsibt li kien meħtieġ ħafna. Jina nistenna sa' kem jiġi tradott eh, fil-lingwa tijaj sabiex nkun nista' nippreżentahom bat l-Ministeru responsabli f'pajjiżi u anka l-Parlament ta' pajjiżi. Għaliex jina verament nixtieq li dan l-istudju li sar jiġi konsidrat Dawn huma żewġ eżempji għall-qas wieħed ma jien naħseb tnej eh, ta' l-aħjar prassi ġifieri sistema edukattiv tal-Ġermanja u dak tal-Finlandja. Jiena naħseb li huwa studju verament eh, b'kummenti pozittiv u kummenti tajbin. Ġifieri rridu naraw dak li eh, wieħed ikollu fil-ħajja, il-possibiltajiet li jkollu fil-ħajja u dak li fil-fatt jirnexxielu jikseb. Fl-Ewropa l-iskola trid tikkonsidra ir-realitajiet tal-ekonomija, tas-suq, tax-xogħol, tas-soċjetà u dak li jrid isir huwa li il-xolijiet kollha, il-professjonijiet kollha jingħataw ċertu unur għaliex sfortunatament hemm mentalità perikoluża li jaħsbu u li jgħidu jipritkaw li ċertu xogħlijiet ċertu pozizjoni ta' xogħol mhumiex ehm, li m'għandhomx unur. Għale, grazzi ħafna l-Sinjura Ministru għal diskors tagħha. Grazie l'onorevole Adinolfi. Grazie Presidente. Nishtiq ressa mistoqsija oħra fuq il-garanzija Zaza lill-Ministru, waħda mill-aspetti jew proġetti l-iktar importanti li għandhom xjaqsmu mal kif ħansolvu il-problema tal-qat, iktar waħda forsi importanti. Nishtiq nifhem ġola darba isa ebed xi ftit. Kien hemm xi riżultati, jew riżultati tajbin, kien hemm xi aħbar dwar dan il-programm forsi kiseb biżejjed riżultati interessanti nixtieq nisma' mill-Presidenza Latvjana. Biħsieba tkompli f'din it-triq jew inkella ħad tipproponi proġetti ġodda. Imbagħad nixtieq ngħid kentejn biex nirreflettu ftit Skonti mhux dejjem il-problema taż-żgħażagħ tal-qatt li hija problema ta' taħriġ professjonali għaliex aħna għandna fenomenu wkoll ta' żgħażagħ li kollhom taħriġ li mhux bil-forsi wassalhom fis-suq tax-xogħol ikollhom talim ta' skejjel ta' snajja, Imma mbagħad xorta waħda jiġu assorbuti mill-suq tax-xogħol fl-2013 pereżempju f'pajjiżi biss. Kien hemm flus kbir ta' persuni li jgħaddi mill-nofsinhar sa tramuntana tal-Ewropa u nistaqsi allura u nistaqsi lill ministru skontok dan il-flus ta' zaza, flus kostanti li jkunu mġela jemigraw minn pajjiżhom. Dan huwa fenomenu li ser ikompli ma' żmien u jekk ikompli ma' żmien jista' jwassal għal żbilanċi fl-Ewropa? Grazzi. Grazie, kollega Venta. Dziękuję bardzo. Kollega Pollak. Grazzi, President, Ministru, grazzi tal-diskors tijak u punti nisemmej dwar l-sport, suġġet tal-qalbi ħafna, interessat ħafna fih għaliex xil koll għandna x'nigwadanjaw bħala saħħa. U għalhekk irrodlok ħar talli semmejt il-teddit ukoll li hemm fil-qasam ta' sport, hawnhekk qed nirreferi għad babis tal-lob jew ftejm minn qabel ta' kif ħajja se jkun ir-riżultat ta' logħba ta' sport. Però hemm dilettanti li għadapetada jridu jsiru Eh, professjonisti u jitħallsu tal-isport li jagħmel li jagħmlu forsi jkunu eroj fost il-fans partitari li jkunu qegħdin jissapportjawhom. U għalhekk nistaqsi x'tib ta' ħiliet hemm bżonn? Din ser tkun priorità tal-Presidenza Latvjana jew le? Hawnhekk qed nitkellem ukoll dwar il-promozzjoni tal-kurrikola professjonali fl-edukazzjoni. Għaliex ta' sekwit jiġri, speċjalment fost iż żazax illi jaqgħu għal dawn il-perikli fil-qasam tal-isport, per eżempju d-babis tal lop jew jiftemu minn taħt biex jixtru loba, eccetera. Kif nistaw nindirizzjonaw iż-żazax tagħna biex ikollhom edukazzjoni tajba f'dan il-qasam? Grazzi. Grazzi, kollega Lekov. Ikjoġbok. Уважаема госпожо Сейле, вие сте усетили проблемите, но ние трябва да решим не проблемите, а да... Грация Хафна. Министру, għandkom ħafna problemi xissibu tarfom, importanti li tindirizzawhom mill-aktar fis. Ħafna kollegi qabli tkellmu fil-kuntest ta' tal iż-żgħażagħ. Dan huwa fenomenu li qed jolqot liż-żgħażagħ fil-laħam il-ħajja. Ġi li ħdimt fis-settur privat? Inti ħdimt fis-settur privat iva u mitħla ta' xi fisser li tkun manager u ħdimt ukoll faqda f'assoċjazzjoni fejn kont qedtejn l-istituzzjonijiet u l-iskejjel. Allura, kif nistgħu għom? Kif nistgħu nħarsu lejn il-ħiliet taż-żgħażagħ u dawn ikunu jimxu jitfit ma' ħtiġijiet tal-SMEs? Jek da ma nagħmluhx, il-kumpaniji l gbar ħajaħtfu laqwa nies u l-SMEs imbagħad ma jkunux pozizjoni illi jirreklutaw in-nies li jixtiequ laqwa ħiliet. Dawn huma l-kumpaniji wara kollox li joħolqu l-aktar numru ta' impjiegi u għalhekk nistaqsi ukoll. X'ikun l-aqwa mod kwalitattiv ta' kif nużaw il-fondi Ewropej sabiex nindirizzaw din il-problema. Biex il-żazax tagħna jkollhom il-ħiliet meħtieġa mis-suq tax-xogħol biex ikollhom dan il-ħiliet mill età ta' 14 15 sena. Anke meta jiġu biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol, Dawn il-ħiliet huma meħtieġa ħafna, speċjalment meta qed nnejxu minn era digitali fejn l-infrastruttura jeħtieġ li jkollha mod kif dawn iż żaża intuhom palata u mhux jiswilhom kontra. Grazzi, grazzi President, b'interess kbir smajt diskors tal-Ministru. Ħafna kollegi qalu qabli dak li staqt ngħid, però x'messaġġ waslu fil-konferenza ta' Jerevan? X'linu l-iktar punt lini li ser twassal f'dik il-konferenza? Grazie kollegi, ora dare la, la parola. Grazie ħafna kollegi, salat il-kelma l-Ministru. kollegi, um, Es vardu deja vu. Grazzi ħafna, membri onorevoli, jiena smajt il-kelma deja vu minn għandkom. Jiena naħseb li kull min ħadem fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ kellhom din is-sensazzjoni. Iżda dan ma jfissirx li issa ħanaqgħodu bidejna fuq zaqna. Aħna għanna sfida jessar rridu nimxu l-qoddim, jena nishtiq nirringrazzjakom għal mistoqsijiet u l-kommenti verament ehm, tajnuna ta'kom. Għan prova naqqat flimkien il-mistoqsijiet ta'kom għalli mkun nisan weġibom. L-ewel nishtiq nibda. Bil-fat li għal numru ta' snin aħna faċċajna s sitwazzjoni fejn min ħaddem jgħid li iż-żgħażagħ m'għandhomx il-ħiliet li hemm bżonnhom fis-suq tax-xogħol. Is-Sinjura Adenolfi fil-fatt semmiet dawn il-punti wkoll. U anka waqt id-diskussjoni mal-Ministru tal-Kultura i wkoll semmiet li hemm bżonn li wieħed jaħseb dwar kemm huwa importanti li l-żgħażagħ niżviluppawhom bħala personalitajiet. U meta aħna niddiskutu l-istadji kollha fil-proċess edukattiv aħna nemnu li għanna nħarsu lejn l-edukazzjoni b'mod wiesa ħafna jekk aħna naħsbu per eżempju dwar il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea, għaliex hija dik il-kompetittività, il-kompetittività tagħna anzi ħadd iddependi mill-ħiliet u l-kompetenzi taż-żgħażagħ tagħna il-kapacità li huma jaħsbu b'mod kritiku dwar il-kapacità li huma jieħdu deċiżjonijiet u li jkunu lesti li jilqgħu sfidi ġodda. Is-Sinjura Adenolfi u semmitu ukoll punt ieħor. L-iskema tal-garanzija taż-żgħażagħ. Aħna konvinti li huwa essenzjali sabiex li nkomplu dan il-proġett u waqt il-presidenza tagħna aħna ħankunu qegħdin nevalwaw eh, il-programm biex naraw x'kien fil-fatt ta' suċċess tul dan il-proċess u il-kooperazzjoni miżjuda bejn l-oqsma differenti sabiex ikunu nistgħu ntejbu il-tħaddim ta' dan il-programm tal-garanzija taż-żgħażagħ. Is-Sinjura Verheinen semmit ukoll din il-kwistjoni tal-qat fost iż-żgħażagħ. Jina diġà semmejt li l-kooperazzjoni bejn il-livelli kollha tal-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol hija xi ħaġa essenzjali ħafna. Intom il-koll, jienet nittama li intom il-koll ħażuru l-Latvja, ma intom ħajkolkom l-opportunità li taraw aħna kif norganizzaw il-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol. U jiena naħseb li għandna suċċess f'dan il-qasam. Issa biex nwieġeb il-mistoqsijiet ta' Sinjura Verheinen, dwar ir-rabta bejn l-edukazzjoni formali u dik informali, nixtieq nenfasizza li waħda mill-prioritajiet tal-presidenza tagħna hija li nirrikonoxxu l-edukazzjoni informali fuq livell lokali u anka fuq livell Ewropew. Jena nishtiq nirringrazzja u koll l-sur Zverbaud għal kummentu l-mistoqsijiet minna ħatijow. Dwar il-proċess ta' Polonja. Il-proċess ta' Bologna issemma fil-fat minn numru ta' kollegi U jena nishti najt li aħna qegħdin nippruvaw li niftakru x'inhuma il-miri inizjali tal-proċess, ġifieri meta dan imbeda fl-1999. Il-mira ewlenija kienet li nipromuovu l-mobilità fost iż-żgħażagħ din hija kwistjoni essenzjali jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar il-kompetittività tal-Ewropa b'mod partikolari. Waqt il-konferenza Ferevan, aħna nkunu qegħdin nħarsu lejn il-miri inizjali u se nkunu qegħdin nħarsu lejn kwistjonijiet tal-gradi tal-kwalifiki mill-università. Aħna nixtiequ nagħtu aktar attenzjoni lil kwalità tal-edukazzjoni. Palma semma is-Sur Zver, il- ehm, L-attitudni lejn il-proċess ta' Bologna fuq livelli differenti hija differenti ħafna għalhekk ħajkonna nerġgħu nibdew dan il-proċess b'xi mod jew ieħor. Is-Sinjor Djakoni semmiet li huwa diffiċli ħafna li wieħed jassigura il-kwalità u ir-rabta mal-suq tax-xogħol. U aħna konvinti li waqt il-presidenza tagħna ħankunu qegħdin nagħtu attenzjoni li livelli kollha ta' edukazzjoni kif ukoll ir-rabta tagħhom mas-suq tax-xogħol. Issa dwar il-kumment fuq l-isport. huwa semma kunċett bħal eh, l-aspett doppju tal-sport. Iva aħna narfu dan ir-rwol doppju tal-sport, minnaħa hija xi ħaġa li iż-żgħażagħ verament għandhom jippruvaw eh, jiksbu ġifieri li jkollhom kisbiet fl-isport, eċetera. Iżda dan huwa wieħed mill-modi ta' kif iż-żgħażagħ jistgħu jirnexxilhom jiksbu il-ħiliet neċessarji sabiex ikunu aktar kompetittivi u jkollhom suċċess aħjar fl-iżvilupp u fil-karriera tagħhom. Issa l-kumment ta' Sur Nekos. Jina nishtiq norbot. Il-mistoqsija tiegħu mal-mistoqsija tal-bżon li nallinjaw l-edukazzjoni informali ma' dik formali sabiex ikunu nistgħu nigarantixxu allinjament aħjar bejn il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol u s-sistemi edukattivi. Din ħatkun waħda mill-prioritajiet tal-presidenza tagħna. Sabiex naħdmu b'dan l-allinjament u waħda mill-kwistjonijiet li aħna ċert ħankunu ċertament ħankunu qegħdin niddiskutu huwa propju l-bżonnijiet tal-SMEs. Issa nittama' jiena li weġibt il-mistoqsijiet kollha li saruli, grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Ministru, għaliex verament kont preċiża fit-tweġibit tiegħek. Jiena naħseb li wara ċertu mistoqsijiet hemm propju talba qawwija li qed issir lill-Presidenza tal-Latvja li jkun hemm impenn fuq dawn l-anijiet, partikolarment għal dak li huwa il-proċess ta' Bologna, mbagħad ħajkun il-Parlament Ewropew li jitkellem mod formali, kemm jista' jkun malar sabiex inkunu nistgħu eh, nipparteċipaw fil-konferenza tal-Ministri f'Armenja biex inkunu nistaw niftħu aktar l-Universitajiet Ewropej għad dimensjoni internazzjonali ġviri li l-Universitajiet ikunu kompetittivi bejniethom fuq dan il-livell, u mbagħad minnaħa l-oħra sabiex għazzaza ħikun ħafna iżjed aċċessibli eh, u jkollhom il-possibilità li fil-proċess ta' studju ta' livell oli ikun jistaw jagħmlu parti mill-istudji tagħhom f'università oħra eh, Ewropea. Għalek dinja xaħġa importanti ħafna u aħna nkomlu mixin propju fuq dan. Palma jedna qabel tal-edukazzjoni doppju, doppja, eh, aħna nsaqsu mbagħad lill-Uffiċċju tal-Politika jekk nistgħux inżidu n-numru ta' traduzzjonijiet għaliex dan l-istudju huwa verament mistenni u importanti nirċivuh fuq din il-qabila bejn il-pajjiżi, imma tkellimna wkoll fuq l-aċċessibilità ta' sistemi universitarji għaż-żgħażagħ Ewropej u din hija xi ħaġa li għandha aspett ekonomiku u soċjali partikolarment fi żminijiet ta' kriżi u aħna napprezzaw ħafna l-impenn li poġġu intom sabiex ikonna aktar ftejmiet bejn l-istituzzjonijiet ta' ħriġ formali u mhux formali kif ukoll il-kompetenzi tal-imprenditorija u l-SMEs. Fuq kollox din kienet waħda mill-prioritajiet ta' presidenza taljana u waħda li eh, nixtieq fakkarkom kif tajnija attenzjoni kbira. Għalek, jina aħna verament grati li lek għall-interventijak, aħna ċerti li ħatkun għed taħdmu blaħjar mod, ħatkun għedin t-kooperaw maħna u koll u aħna nawguraw li kull suċess għal-ħidma tijak. Thank you very, very much and, and hope to really. Grazzi ħafna u jina verament nittama li fis-suċur li ġejn ħajkun ta' suċess. Eh, cari colleghi, dear colleagues, if you can take this. Kollegi, hudu paċenzja hudu naqra postkom, għax nishtiqu nibqaw għadajin issa bil-punti l-oħra, dan huwa punti ieħor importanti ħafna li għandna fuq l-aġenda tagħna. Mela issa ħanaddi l-kelma lil kollega Kristina Libaċka sabiex tippreżentanna ehm, segwitu tal-implementazzjoni tal-proċess ta' Bologna biex ikonna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet intom tafu l-aħħar konferenza saret fil-2012 f'Maġġu tal-2015 din is-sena fl-Armenja ħajkun hemm il-konferenza li miss fuq l-ispazju tal-edukazzjoni Olja Sejs. Għalek aħna provajna naġlu naqra il-ħidma tal-Kumitat tagħna, nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom, ħalli nippruvaw ikonna kelma u pożizzjoni min-naħa tal-Kummissjoni fi żmien qabel il-konferenza. Mera rapporter ħat ippreżenta r-rapport tagħha e, waqt il-qalimis fi 26 ta' frar, u mbagħad il-votazzjoni ħassir xaktax l-24 ta' marzu, ġviri biex ikonna bżejt ħin biex namlu dan qabel plenarja ta' april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 għaliex aħna qegħdin niddiskutu l-proċess tal-ta' Bologna u dan itqajjem bħala punt hawnhekk f'din il-kamra għalhekk kina verament kuntenta li dan huwa ta' interess kom il-koll. Nix nfakkarkom li l-proċess ta' Bologna kien tentattiv sabiex nirreaġixxu għad-dinja ta' mobilta eh, globali iżda l oħra l-edukazzjoni għolja fil-qasam ta' informazzjoni li tista' e, tiġi kollim aċċessa li mod wiesa. Issa nixtieq inwieġeb għal bżonniet, għanna bżonni wieġbu għal bżonniet tassu, iżda il-kwistjoni kienet ukoll fuq li nkunu attrajenti u kompetittivi. Nitreferi għal e, l-istudji ta' edukazzjoni għolja fl-Europa sabiex dawn ikunu jistaw jgħatu l-kontribuzzjoni tagħhom fl-iżvilupp. U l-prinċipi ta' Bologna ħarġu bċertu strumenti sabiex ikunu jistaw jiksbu propju dan, l-ewwel net. Li l-korsijiet jiġu maqsuma f'żewġ gradi. U anka eventualment fit tlieta. Kienet ukoll dwar ir-rikonoxximent tad-diplomi. Issa t-tielet kwistjoni kienet l-introduzzjoni ta' sistema ta' krediti. Sabiex ikun hemm l-evalwazzjoni tal-kizba tal-student ta' ċertu partijiet tal-arfin. u fl-ħarnet iż-żieda tal-kwalità tal-edukazzjoni. Bl-introduzzjoni tal-qafas Ewropew għal-kwalifika U għalkemm ċertu prezenzjoni ġew modifikati f'numru ta' okkażjonijiet u anka flaqat ministerjali, li ziet laqa importanti kienet propju laqa ta' Berlin li introduċiet dan it-tielet kors, ġviri dottorat. U dak li nixru jinkisef fil-fat kien li hemm relazzjoni ċara bejn l-edukazzjoni u r-riċerka fundamentali. fl jena nishtiq nitkellem dwar il-konferenza ta' Bukarest fejn kienem ġew semmija tlet prioritajiet dwar il-kwalità olja tal-level tal, ta' edukazzjoni olja għall-impjigi u għal dawk li kunu edin jigradwaw mill-universitajiet. Luigi Bellinger għawek kien ir-rapporter. Issa aħna fil-konferenza tal-Armenja f'Jerevan u hemm bżonn li aħna nagħtu l-kontribuzzjoni tagħna f'din il-konferenza għalhekk ħankunu qegħdin innedu il-diskussjoni tagħna tal-lum. Issa sabiex din id-diskussjoni skun tista' tagħmel sens, irridu nipprovaw Eh, nevalwaw il-proċess ta' Bologna u fil-waqt li nkunu qegħdin nevalwawa irridu naraw x'inhuma il-kundizzjonijiet esterni, per eżempju. Investimenti fl-ekonomija Ewropea, innovazzjoni fl-Ewropa u tibdiliet li hemm bżonn fil-proċess innifsu. U din ir-reviżjoni fiha nifisha mhijiex xi ħaġa faċli għaliex iż-żewġ argumenti E, jgħinu il-protagonisti u dak li huma kontra l-proċess. Issa nħarsu lejn it-tlet livelli ta' studju. Hemm min huwa verament entuzjast dwarhom għaliex ġenerazzjoni iżar e, ta' zaza hija disponibbli kemm jista' jkun malajr fil-suq tax-xogħol. Iżda mbagħad il-kontra argument huwa li huwa diffiċli li wieħed jirnexxi gradu bħala inġinier fi tliet snin. ċertu E, professjonijiet għandhom bżonn li l-perjodu ta' studju jkun itwal. Issa jekk din inqasma fi tliet stadji differenti ix xi ħaġa li tagħmel sens jew le, hija xi ħaġa tista' tiġi diskussa. U s-sitwazzjoni teħraġ, e, kollegi, 93% ta' ta' minna ħaddem jgħid li li f'dan l-istadju mhux biżejjed u din xi ħaġa li aħna lkoll irridu naħsbu dwarha. Tini net. Is-sistema tal-krediti. Din kienet dwar ċertifikazzjoni tal kizbi tal-istudenti tagħna. L-studju riċenti għajdunna u fil-fatt kienem il-Ġermanja l-għamlet riċerka tajba ħafna, din ir-riċerka turina li huma biss nofs is-suġġetti li wieħed ikun ta' eh, eżam, ikun għamel eżami fih barra minn pajizu jiġi rikonoxxut u kif jgħidu l-istudji li saru E, u kwota, tajt il-kellima, il-problema tinsab fl-imħuħ tal-professuri, għalix, għalix għal-maġġoranza tal-professuri, u kella l-approċ il-taħħom għal-disciplina taħħom iju għall-unika approċ tajjeb. Din hija l-opinjoni tagħhom. E, iżda aħna rridu nagħtu kontribuzzjoni sabiex verament ikunu nistgħu nitkellmu dwar mobilità. jiġifieri li dawn il-punti verament effettivament jiġu rikonoxxuti. Kwistjoni oħra l-oqsfa nazzjonali ta' referenza għal kwalifiki. Hemm minnhom li jgħid, hemm min jgħid li huma tajbin ħafna għaliex jgħidulna x'inhuma il-kwalifiki li studenti missu jkollu fil-waqt li oħrajn jgħidu li dawn ma jagħmlux sens għaliex huma superfiċjali u li b'dan il-mod il-studji jisiru superfiċjali u mhux konkreti ħafna. Jina Niħu għos li kiku il-kollegi jixtiqu jitrattaw dawn il-punti, iżda mumiex l-unika punti li għanna bżon naraw għaliex fil-konferenza ta' Jerevan il-ministri diġa ħabru li jixtiequ jindirizzaw l-ewwel il-mobilità u l-internazzjonalizzazzjoni din hija ħaġa li anka diskutajni għallum ħajkunu qegħdin jiddiskutu wkoll eh, rapport ta' grupp li sa dan it-tant eh, tratta ir-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki għalu li jixtiequ jaġġornaw ir-rapport eh, dwar eh, l-amministrazzjonijiet nazzjonali tal-kwalifiki. Anka l-edukazzjoni informali u għallu li jixtiequ jaraw eżattament l-edukazzjoni superjori, eh, l-edukazzjoni olja. Iżda, u ma jgħidu l-standards attwali, mux bis mux tajbin, u ma tajbin ma jridu jġum tejba. Iġbiri għanna ħafna, ħafna, ħafna. Punti li rridu, u mistoqsijiet li rridu nġbu u rridu nikonsidraw u koll il-situazzjoni li ninsabu fija. Eh, Situazzjonijiet li għedin jizviluppaw kontinuament, jek naħsbu lejn it-tibdili demografiċi, per eżempju, jek naħsbu lejn l-enfazi li podġa Juncker fuq il-kwistjoni tal-innovazzjoni u ta' l-investiment fil-qasam tal-innovazzjoni. Hemm bżonn li naraw ukoll li nitkellmu dwar l-aċċessibilità għall-istudji. U dak li seħ il-Finlandja minn din il-perspettivi hija xi ħaġa interessanti ħafna. Il-Finlandja huwa pajjiż li jiffissa ċertu għanijiet sabiex ikun jista' jiggarantixxi aċċess sħiħ għall-edukazzjoni għal dawk il-gruppi li forsi huma naqriżiet eh, dajfa fis-soċjetà. Hemm bżonn li nitkellmu wkoll dwar in-nazzjonalizzazzjoni tal-proċess ta' Bologna. Għalek, dak li aħna irridu naraw huwa il-bidlat fil-paradigma. Lil min jallem irridu nalmuħ li id-disciplina tiegħu mhix importanti fija nifissa, dak li huwa importanti huwa l-kontenut għax huwa b'dan il-mod biss nistgħu nagħmlu l-istudenti. Mela, din hija introduzzjoni qasira biss għaliex jiena nista' nitkellem fit-tul fuq dan kollu. Ħafna affarijiet diġà ntqalu, iżda jiena nixtieq nkun naf minn għandkom, sinjuri. X'nistgħu nagħmlu fl-opinjoni tagħkom sabiex nkunu nistgħu noħolqu spazju Ewropew għall-edukazzjoni għolja. Iżda, u nixtieq nenfasizza dan il-punt, viċintana irridu nżommu d-disciplina e, tar-riċerka. Fit-22 ta' jannar jiena ħankun qed niltaqa' ma' shadow rapporteurs tal-gruppi politiċi differenti u mbagħad fid-29 ħankun qed niltaqa' mal-partijiet interessati li ħajkunu qegħdin jipparteċipaw fil-ħolqien u fl-introduzzjoni ta' dan il-proċess. Issa mela id-dati tal-iskadenzi irridu nikkonsidraw anka iż-żmien li hemm bżonn għat-traduzzjoni. Ġifieri verament m'għandniex ħin biex nippreżentaw l-emendi għalhekk jiena nixtieq nipproponi dan li ġej. Ejja noħolqu kemm jista' jkun emendi ta' kompromess, emendi ta' kompromess li jridu jinħolqu flimkien mill-ewwel mill-bidunet. Għalhekk jiena nixtieq kontribuzzjoni minant il-kumitat kollu kemmu għal-kultura. Sabiex il-kontribuzzjoni tagħna ikolla ċertu peace fil-konferenza ta' Jerevan. Jina nishtiq nistidinkom sabiex tikollaboraw maħna u nishtiq nirringrazzjakom minissa għal kollaborazzjoni, għal kontribuzzjoni ta'kom. Niskuza ruħi għal skadenzi imma bħalma tafu il- eh, konferenza ta' Jerevan edha verament wara l-bib. Grazzi ħafna għal din introduzzjoni verament eh, formulata tajjeb, naf li għanna ftit ħin ma ċerta li ħajun xinna U jina nittama li l-istedina li għamilt inti fl-axħar eh, tintlaqa. Mela għanna xiftit kollegi li xti u jitkelmi xie u jgħam xie mistoqsijiet naddi il-kelma lilom. Ja, vielen herzlichen Dank uh, und ganz herzlichen Dank auch an Christina für die Initiative zu diesem Bericht. Der Grazie ħafna li Kristina għall-inizjattiva ta' dan ir-rapport li jiena naħseb li huwa meħtieġ. Ma naħsibx li hemm xi dubju u hemm opinjonijiet differenti li eh, il-proċess ta' Bologna fih nifsu huwa tajjeb. Iżda naqbel li jridu naraw kif nistgħu nagħmlu riforma tiegħu. Dan għaliex fil-15 sena li għaddew minn meta minn meta ġie implementat, eh, nistgħu naraw li eh, ħafna affarijiet li ma ġewx eh, implementati u għandna ħafna problemi, għandna forsi aktar problemi milli soluzzjonijiet. Fil-fatt jekk naraw il-Frankfurter Argument Zeiter, dinija gazzetta li Eh, li miex gazzetta radikali ma tħares li l-proċess ta' Bologna bħala eh, proċess li jrid joħloq aktar impjegabilità sabiex l żgħażagħ tagħna ikunu aktar impiegati. E, Fil-fatt ir-retorika għattit ħafna problemi u set naraw li f'dawn 15 sena e, spiċċajna ma nix nix noħorġu bil-kwalifiki neċessarji il-din il-gazzetta ġermaniza tħares lejn uħut mill-punti prinċipali. Jina ħafna drabi nitkellem ma' zazah ma' l-studenti u nisma l-istess il-menti li aħna limitati wis fl-edukazzjoni tagħna li hija akademika wis. Meta aħna niddeċidu x'inhuwa x'inhuma l-miri tagħna, niddeċidu minn sitt xhur qabel, niddeċidu li rridu nużaw l-Erasmus, nispiċċaw naħlu ħafna ħin, nispiċċaw naħlu sena xumbat l-Università eh, barra u l-ħidma li forsi dawn l-istudenti jagħmlu fl-Università barra ma jkunx ikonoxxut imbagħad, allura l-istudenti jispiċċaw jitilfu ħafna ħin. Għalhekk l-ilmenti huma li il-grad, il-bachelor degree ma tantx għandu valur u li tispiċċa ma jkollokx edukazzjoni tajba daqs kemm ikun minn għalik meta inti tibda dan il-grat u meta tiġi biex tapplika għal impjieg issib li xi ċorta waħda tagħmel il-masters. Issa biex nikkwota professur ta' università li ħares li riżultati li qal li dawn l-istudenti għandhom bżonn eh, għandhom bżonn aktar ħin imma mbagħad jispiċċaw bi kwalifiki għar U għal dak li huwa l-iżvilupp personali fiż-żgħażagħ huwa aktar flessibbli. Għalhekk jiena naħseb li din xaġa ħaġa li rajnija fil-passat. Li l studio universitarju wassal għal numru ta' kritiċi din ħaġa importanti pereżempju għal riċerka li għakwissjoni kwistjoni ewlenija. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna li ħsieb kritiku hija xi ħaġa li tiġi eh, inkoraġġuta eh, li mod interdisciplinarju. Jiġifieri li n-nies jiġu inkoraġġuti li ħarsu lil lil-in mis-suġġett ewlieni tagħhom biex ikollhom perspettiva aktar ġenerali. Għalhekk jiena naħseb li hija kwistjoni urġenti. Hemm bżonn li aħna ninkoraġġixxu l-Ministeru, il-Ministri tagħna fil-Konferenza ta' Jerevan sabiex iħarsu lejn riforma kif suppost tal-proċess ta' Bologna. u irridu nerġaw nħarsu lejn il-kompetenzi untejbuhom permezz tal-proċess ta' studju, ma, ma nistax nagħmlu dan skapit ta' kollox, u jiena naħseb li l-prezz li qegħdin inħallsu bħalissa tul dan il-proċess huwa qoli wisq bħalissa. Grazzi ħafna sal-kollega Zwar. Hvala li za Grazie ħafna, signor President, għal Jiena ħan nitkellem bħala shadow rapporter għal dan ir-rapport. Napprezza ħafna ix-xogħol tar-rapporter, Sinjur Baxka li nirringrazzja ta' dik l-introduzzjoni li tatna. Forsi il-konferenza Jerevan fl-Armenja ħatkun punt ta' referenza tajba. Illi Għabbażi tagħha nistgħu aħna nistrutturaw dan ir-rapport u nużaw eh, bħala bażi għal konferenza. Ovvjament ir-rapport jrid ikun telatura aktar ġenerali u ħares iktar il-qudiem għaliex irid ikollu juru approċċ ta' Parlament Ewropew f'dan il-fażi tal-evalwazzjoni tal-proċess ta' Bologna. L-opinjonijiet, il-konsiderazzjonijiet tagħna ħajt konsiderazzjoni għal ħafna żmien il-konferenza ta' Jerevan hija punt ta' referenza importanti iżda mhix il-punt ewlieni ta' referenza. Mikja l-iskadenza qasira lek naħseb illi aħna rridu li din l-evalwazzjoni tal-proċess ta' Bologna nagħmluha bl-aktar mod dettaljat naqbas ma, ma, ma kull min tkellem qabli nemmen illi ma tantxaw hawnhekk li huma kontra l-proċess ta' Bologna u r-riforma tiegħu. Forsi nistgħu ngħidu li issa aħna qblu ma' riforma ta' riforma tal-proċess ta' Bologna imma l-ewwel qabel xej Għanna nippruvaw insibu xi tip ta' verżjoni sabiex naslu għal-miri li konna minna fl-ħaj tal-disajnijiet. Dan ifisser li l-edukazzjoni għolja fl-Europa s-sir iktar komparabli ma' sistemi ta' edukazzjoni għolja oħra ta' suċċess fl-Azja, per eżempju, fl-Stati Uniti biex tkun ta' kwalità għolja, effiċenti, iktar paragonabli bejn Stati membri tal-Unjoni Ewropea u fokata fuq li tikseb riżultati li mbagħad għandhom ikunu utli għal ħajja u għax-xogħol. Jiena semmejt it tieni ġenerazzjoni tal-universitajiet qabel. L-Ewropa mhix għada fuq qoddim tal-universitajiet meta palma kienet tal-ufta snin ilu meta l-ewwel inħolqu l-universitajiet, l-Università ta' Humboldt, Università kbira li għadha l-qalbna ħafna l-lum. Iħda mill-antikinet ma l-affarijiet iżom, l-affarijiet jinbidlu u issa aħna biex neħu dawn il-miri li għamilna fl-ħajta d-disajnijiet irridu nibdlu il-filosofija tagħna, jridu nagħmlu xi ħaġa sabiex ikun hemm iktar paragonabilità bejn sistemi tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa. Dinna kienet waħda minn miri, qed nitkellem dwar paragun bej livelli differenti, imma anki l-kompetenzi, per eżempju, tabib mill greċja għandu jkollu l-istess taħriġ f'xi qasam partikolari minn kwalunkwe tabib ieħor ġej minn Franza u l-Iżvezja li istess tal L-allima. sol il-presidenza slovena fl-2008, il-qafas kwalifikazzjoni nazzjonali daħal fis-seħ. Li jinkludi livelli oħra wkoll ta' eh, edukazzjoni imma u l-bażi ta' kif għandhom ikunu l-oqsfa ehm, tal-kwalifiki fl-istati membri differenti. Dan huwa proċess li naħseb li huwa wieħed tajjeb. Hemm ħafna iktar effetti pożittivi milli dawk negattivi. u issa bżonn inħaffu u nsaħħu dan il-proċess sabiex nikkonsolidaw ir-riforma tal-Bologna u konferenzi u fora simili meħba bihom. Inkluż ir-rapport ta' Sinjura Libaċka. Din it-tip ta' valwazzjoni naħseb tkun ħaġa tajba kull sena kiku. Mux biex nagħmel pressjoni, ma' inizjattiva l-Istati membri sabiex jimmodernizzaw l-edukazzjoni għolja mill-aktar fis. Grazzi. Elga Trooper, kieġbak. Grazzi ħafna. Żewġ kummenti żgħar għax id-dibattitu ilu għaddej issa snin tkellimna dwar proċess ta' Bologna dana mhux proċess qasir huwa possibbli li jkun wieħed flessibbli fid-deċiżjoni tiegħu. Hemm differenti kif jista' jitwaqqaf fis-stati membri, imma l-importanti hu li ma jkunx biss semestru. Tukun itwal minn hekk. kunem rikonoċiment hemm rikonoxximent tax-xogħol li sar ukoll. Fi każ tal-universitajiet partikolari importanti li kwalunkwe xogħol li jsir ma' università jiġi rikonoxxut lura fil-pajjiż. Dina ħaġa essenzjali. Grazzi u ngħaddi issa għas-Sur Mara Gaju. Grazzi, Signor President. Wara li smajt dak li qalet l-ewwel il-Ministru tal-Latvja u mbagħad ir-rapporter dwar ir-rapport tal-proċess ta' Bologna. Jiena bħala xadow tal-ħodur żiedet fil-prestiġġju tagħha. Mħafna iktar interess issa. U naħseb li l-koll nistgħu nagħmlu biċċa xogħol tajba f'dan il-qasam minkejja li għandna ftit żmien fuq ir-reviżjoni tal-proċess ta' Bologna bla ġumbju hija xaġa pożittiva. il-sena du beda ġifiri bla dubju xaġa pożittiva din. Imma Wieħed hemm sens ukoll ta' nuqqas ta' entużjażmu ta' konfinzjoni fost dawk japplikaw il-programm. Isna unnek edin f-situazzjoni fej f'kull pajjiż irrit jadatta l-Bologna għal-realtà prevja tiegħu mingħajr ma jonfqu l-flus kif fil-fatti rikjedi riforma ta' vera, nitkellem għonek spejjes mux biss ekonomiċi, ma dawk ukoll professjonali, bidliet istituzzjonali, eccetera la rritu laqas pretendi nislet konklużjonijiet jew xi sibta sentenza finali hawnhekk jiena ma nafx is-sitwazzjoni fil-pajjiżi kollha. U laqas jiena mina qed nipprova nkisser il-proċess hawnhekk anzi jiena naħseb li l proċess tar-riforma huwa f'waqtu xira u issa l-opportunità li naslu f'Mejju f'Jerevan bidea u diagnostika ċara. Imma speċjalment l ħaġa importanti billi namlu sforz sabiex nilħu ċertu punti ewlenina l-iżvilupp futur u li natu kontenut il din ir-riforma tar-riforma. Naħseb li hemm xi aspetti fejn għanna nidħlu fiktar minn minna ma qod nidħol fid-dettall hawnhekk. L-evalwazzjoni tar riżultati illi jippermettunna din għal paragonabilità li semmiet l esperienzi sint esperienzi bejn l-istati membri differenti, tukun hemm ukoll paragonabilità bejn l-istati membri u pajjiżi oħra ewlenin bħaċ-Ċina, l-Istati Uniti fost l-oħrajn. Importanti din il-ħaġa. Hemm bżonn nikkunsidraw ukoll l-implementazzjoni ta' proċess ta' Bologna illi ħabtet mal kriżi ekonomika. Ovvjament din hija ħaġa sfortunata ħafna x'waslet illi f'ħafna pajjiżi l-ispejjeż li jonqsu mhux u ġifier illum kważi jitqobik f'Ispanja jekk titkellem fuq Bologna. Għaliex inti titkellem fuq Bologna imma dejjem inaqsu l-budgets tal-iskejjel u tal-universitajiet, ġifiri diffiċli. Mbagħad it-tielet net bħala mira mod ġenerali, ta' natura ġenerali, importanti li jkun hemm mhux biss il-paragonabilità, imma wkoll il-konverġenza f'termini ta' kwalità universitarja mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li jkun hemm qafas prestiġjuż għal proċess ta' Bologna fl-Unjoni Ewropea u għadna ħafna l-bot mill din il-mira tagħna, Sinjuri. Grazie kollega Brian eh, e quindi Morgano e poi concludiamo magari brevi perché così riusciamo a stranettare. Tajjeb, mela laħa aħħar kellima u nippruvaw nikkonkludu. Mela, jiena nixtieq nitkellem fuq l-aċċettazzjoni Is-sitwazzjoni fil-Ġermanja hija illi hemm din ir-reżistenza qawwija għaliex għal ehm, l-iskejjel tal livelloli dak li jkun il-ċertifikati jiġu meqjusa bħala mhumiex propja għaliex mhumiex lawrja. Aħna rridu naħsbu daqsxejn iżjed f'sens wies għax mhux qegħdin nitkellmu biss dwar l-ispeċifiċitajiet tal-programm tal-istudju, importanti illi jkun hemm struttura tajba anke biex nibnu fuq għal ġejjieni mhix kwistjoni li rridu nibdlu l-universitajiet. Naħseb li iktar kwistjoni ta' li nindirizzaw id-diffikultajiet kif biex wieħed jistalla sistemi adattati fl-universitajt. Jekk nħarsu l-bacċellerat, per eżempju, meta inti l-istess CV tara f'università oħra, tara suġġetti kompletament differenti għall-istess ġifiri lawrija, Malek dem di diffikulta kolla li kunem rikonoxximent reċiproku u Per eżempju, ġili kollok kredits li jenataw f'università għal laurja, illi għall istess laurea f'università oħra dak il-kredits ma jeżistux. Ġifiri, hemm bżonn illi kollna aktar approċċ strutturat ta' kif jiġu żviluppat il kurrikula fl-universitajiet sabiex ikun hemm iktar uniformità. Din hija waħda mill-miri fl-aħħar mill-aħħar għalfej wieħed jibdel il-proċess tal-baċċellerat u l-masters li jkun hemm il-paragonabilta u eventwalment l affajt jistgħu anki jiżviluppaw iżjed minn hekk għaliex ħafna drabi li jiġri illi jkun hemm anki proċessi li mhux qed jingħataw biżejjed appoġġ. Fil-Ġermanja u għakas tal-edukazzjoni għolja għanna bżon taktar kwalità u struttura ħjar ukoll Naqbel fil-fatt ma dak li qalu l-kollegi na hemm sempliċement kwistjoni ta' struttura interistituzzjonali hija kwistjoni tal-kwalità. Il-flessibilità hemm qiegħda għandna biżejjed flessibilità jekk hux qed tagħmel inti program ta' masters ta' baċċellerat sena sentej tal-masters tliet snin ħafna drabbija l-istituzzjoni edukattiva nfissa li t forsi hemm wisq flessibilità u wisq differenzi li jeżistu għaliex din il-flessibilità kollha turi li m'hemmx paragonabilità. Grazzi ħafna. Mela jina hawnhekk fil-qosor ħan tkellem għax da suġġett jeħtieġ ħafna attenzjoni. L-ewwel naħseb l-iktar ħaġa importanti u jekk irridu x'tassew illi nindirizzaw din il-kwistjoni tant komplikata u dan jfisser ukoll illi l-ewwel qabel xejn insibu triq tan-nofs sabiex jina xina naqblu bejnietna. Mbagħad ovvjament l-affarijiet mhux se jifqu hemm id-dinja tibqa' għaddur. Din hija sitwazzjoni dejjem tinbidel għalhekk qatt ma tista' inti tasal għal riżultat definittiv, apparti minn hekk hemm żewġ problemi. L-awtonomija tal-istituzzjonijiet u l-valur legali mbagħad tal laurja illi Anki b'dan ir-rigward nafu li mhux qed jiġi regolar bl-istess mod fl-istati membri Ewropej u aħseb wara barra mill-Ewropa. Għalhekk naħseb li hemm bżonn li fil-fatt għal semmita din il-Ministru qabel il-bżonn illi namlu iżjed sforz fuq livell ta' Unjoni Ewropea sabiex nindirizzaw din l-edukazzjoni għolja. Nasibx li għamel sens li ma tinti tagħmel xi ħaġa ta' dan it-tip fuq livell Ewropew si prova xi ħaġa differenti ġara darba jkun hemm imbagħad bażi soda minkejja diffikultajiet li jeżistu. Ovvjament xi distinzjoni jkun hemm għaliex mhux kull kors ah, tal-lawrja jimmeritaw it-tlieta u t-tnejn Tnejn kienu xi ħaġa li tmur lil in mbagħad għandek il-masters li hija xi kompletament differenti. Uħut mill-lawrji huma marbuta ma' impjeg partikolari, mentri professjoni partikolari, mentri oħrajn huma differenti. U għal ċertu eh, lawri l-universitajiet ma jistaw jagħmlu xejn ħlif li segwu dak li hemm attwalment qed jiġri fid-dinja qed nitkellem mod partikolari fil-każ tax-xjenza u l-mediċina pereżempju. U Fil-fatt, anki il-kwistjoni ta' kemm wieħed jkun impjegat, il-kwalità, Bukarest, etc. Il-kwistjoni ta' riċerka hija xi ħaġa li hemm bżonn tiġi indirizzata u żviluppata iżjed. U xtaqt nisbilkom l-attenzjoni għal xi ħaġa f'ċertu pajjiżi naqsu l-investimenti veru, imma kultant l-università jisu xi ħadd li jmur hemmhekk u ma jiċċaqlaqx minna għaliex ma jistax isib xogħol wara, ma nistgħux nagħmluha ta' birruħna qed mhux il-każ. U fil-qasam tal-klassifiki tal-universitajiet aħna dan il-klassifiċi jisiru Eh, bi kriterji li mhumiex omogeni, dawn jiġu premjati l-iktar universitajiet li biċa kbira jiffukaw l-iktar fuq ir-riċerka u inqas fuq it-talim dawk li jagħmlu iżjed talim jiġu penalizzata aħna fl-Ewropa fost il-pajzi differenti ħafna drabi jabbinaw iż-żewġ sistemi, iġifiri forsi hemm bżonn ngħidu xi ħaġa wkoll fuq il-kwistjoni ta' dawn il-klassifiċi anke fuq il-kompetenzi illi jeżistu tassew f'dan il-ġikwaj. Grazzi. Nkellim li mez, grazzi fil-qosor. Signora Robatski, grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tal-rapport tijak. Kont konċiza ħafna, preċiza ħafna. Tkellimna dwar ħafna kwistjonijiet, il-kwalità ta' talim per eżempju. Imma forsi kooperazzjoni aktar mill-qrib tkun li naraw eżattament xinu ma rekwiżiti tas suq tax xogħol għax qegħdin naraw illi qegħdin ikun hemm. Ħafna nies edukati ħarġu mill-università imma xorta bla xogħol u għalhekk forsi ovvjament l-università mhux ta' garanzija tax-xogħol, imma forsi jekk tindirizza il-domanda eh, ikkun aħjar biex tiffoka il-talim tagħha. Grazzi. Issa xtaqt ninsaqsi l-Kumitatu b'mod partikolari l-Sur Tyson, Dr. Tyson, jekk jixtieq jgħid xi ħaġa. Skużani, qablek. Qabel ma naddi l-kelma lilek, ħan naddi l-kelma li Sur Tyson. Grazzi ħafna, Signor President. Nixtieq l-ewwel qed nagħti lill-Kummissjoni tilqa' l-inizjattiva biex ikollna opinjoni mill-Parlament fuq din għall-biċċa xogħol. Kienet opinjoni utli ħafna żviluppata tliet snin ilu mill-Professur Berlinguer f'dan il-Kumitat u approvata minn dal kumitat Kif taf il-proċess ta' Bologna mhux wieħed tal-Unjoni Ewropea ma wieħed fejn l-Unjoni Ewropea għandu jkollha rwol qawwi ħafna u hekk għandha tagħmel. Bħalma qalu bosta kollegi dan huwa mument importantissimu għal-proċess ta' Bologna. Sar ħafna xogħol diġà ma naħsibx li għandna nkunu negattivi wisq fuq il-kizbiet tagħna, is-sistema ta' tliet ċikli edha 47 pajjiż issa mhux forsi kompletament ma hemm edha hija bażi solida u nittama li ħadd ma jiddubita minna il bażi il-CTS, il-krediti qed jintużaw fil-pajjiżi kollha 75% sal-courses jużaw il-krediti tal-ICTS u fuq il-rikonoxximent ta' daw il-krediti 80% tal-istudenti tal-Erasmus li jiġu lura ikollhom il-100% tal-krediti tagħhom rikonoxxuti bisħieħ baqax isir imma b'livell qoli ta' rikonoxximent għandna oqsfa ta' rikonoxximent għandna standards tal-linji gwida kwalità li għadhom kif ġew riveduti, ġifiri, naħseb li sar ħafna u ħafna progress. Però L-implementazzjoni ta' dawn ir-riformi kollha ma kienieċ waħda ugwali u stabbli fost is-47 pajjiż u il-proċess sa ċertu punt issa qed jitlef fir rankatura Issa l-waqt illi nerġaw nagħtu spinta għal dan il-proċess u naħseb u nittama li l-opinjoni tal-Parlament tippermetti li dan isir. Kienet hemm diġà riflessjoni fih dan il-proċess ta' Bologna dwar kif għandna nerġgħu intuħdi l-ispinta. U l-ewwel qbil kien li forsi proċess ta' Bologna prova jagħmel wis, Għalhekk forsi issa rridu nifukaw fuq il-prijoritajiet bażiċi kif qalu xi kollegi dawn ħasboġew kienu daħlu fid-disajnijiet għalhekk kienu naraw x'inhu l-iktar importanti fil-dak għandu x'jaqsam mal-mobilizzazzjoni tal-istudenti u is-sistemi universitarji tagħna irridu ngħinu ħafna żied milli minna għamilna sissa permezz tal-implementazzjoni tar-riformi. Mhux sempliċement nitkellmu dwar dak li qed jagħmlu jew għandhom jagħmlu l-istati membri u biss ma anki ngħinuhom biex jagħmlu u jaġixxu u bekk aħna konna nidu konsiderazzjoni minn fejn qed jitilqu kull stat membru. Għan nitkellmu dwar pajjiżi mill-Iżlanda tal-Kazakstan, ġifiri s-sitwazzjoni tagħhom tas sistemi ta' edukazzjoni jolja ma' differenti ferm. Dan ifisser li ħajkolna bżonn ta' ġeometrija varjabla pajjiżi illi qegħdin eh, jaħdmu fl-imkien għaliex għandhom ċertu kwistjonijiet komuni. Kien hemm bidliet ukoll fl-edukazzjoni jolja mill- konferenza ta' Bukarest fl-2012. L-ewwel pereżempju żieda ta' tiġa ta' interdisciplinarjetà ħaġa li semmi l-lum diġà u li qed naraw huma li l-akademiċi jitkellmu ħafna dwar l-interdisciplinarità ma fil-verità ma tantx qed isseħħ fil-prattika u fejn issir din il-bicċa kbira tkun fil-kas ta' xjenza applikata u mhux fil-Universitajiet ta' Riċerki Kbar fejn il fakultajiet huma iżolati isom gżejjer u m'hemmx kooperazzjoni. Hemm ħafna iżjed globalizzazzjoni, bżonn ta' globalizzazzjoni fir-riċerka u l-edukazzjoni għolja illi aħna jdu allura nirreġixxu għalija irdu nħarsu lejn il-moviment mhux biss fih dan il-qasam tal-edukazzjoni għolja ma' anke integrazzjoni ma' inizjattivi oħra f'postijiet oħra fid-dinja. Hemm ħafna affarijiet li qed isiru fl-Amerika Latina, l-Amerika ta' fuq, l-Azja ta' xlok, kontu jkun hemm iżjed kollegament allura. Tkellimna dwar it-naqis tal-nefqa pubblika u kif dena qed influenza l-universitajiet u l-kolleġġi tagħna Din hija realtà f'ħafna pajjiżi kellna tnaqqis ta' madwar anke 25% f'dawk il-pajjiżi li l-iktar intlaqtu mill-kriżi. U Bologna sa issa ma għamlet l-ebda reazzjoni għal din ar-realtà. Rridu nindirizzawa din il-ħaġa, mbagħad il-ħeffa ta' kif żviluppat il-, teknoloġija tal-informatika din ħaġa wkoll li tiġi konsidrata f'Bolonja. Id-diġitalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja tippreżentana ħafna opportunitajiet, speċjalment fir-rigward tal-internazzjonalizzazzjoni tagħha ma tippreżentana wkoll sfidi f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwalità tal-korsijiet kif dawna jiġu nfasslu kif jitwaslu barra mill-pajjiż fejn ikun hemm l-istudenti li wkoll qegħdin isegwu dak il-kors kif ħana ċerta aħna li dawn l istudenti jitalmu nintegraw l-informatika eh, teknoloġija tal-informatika fl-universitajiet tagħna. Nasab li dan huwa żvilupp ġdid li ridu li l-proċess ta' Bologna jindirizzah b'mod aqwa. Mhux tard wisq għall-Parlament biex irressa l-idejat propri tiegħu naħseb tkun ħaġa ta' sewutli għal-Ministri fit għal-konferenza ta' Jerevan biex jifuka fuq il-prioritajiet illi fost il-ħafna kwestjonijiet illi għadin jiffaċċjaw l-edukazzjoni għolja il sandom ikunem il-prioritajiet ewlenin tlieta erba sabiex il-ministri jifukaw fuqhom u javvanzaw fuqhom fit tliet snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi għal dan is-suġġeriment utli għall evalwazzjoni tiegħek naħseb illi ma tantx għandna ċansu għalhekk ngħaddu direttament lill kollega li baċka konklużjonijiet tagħha. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Grazie Prezydent. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha li resqu li mistoqsijiet u suġġerimenti. Bla dubju hemm tliet suġġetti li qed jisimgħu l-aktar minn mistoqsijiet L-ewwel nett ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki u anke rikonoxximent ta' forum differenti ta' taħriġ u edukazzjoni. Fostom l-aktar l-ICTS, bżonn li kunem armonija u uniformità. Suġġetti ieħor importanti huwa dak li semmit kollega mod partikolari. Memmim kien miktub illi il-kors ta' baċellerat irrid ikun magħmul minn sitta jew seba' semestri, imma l-importanti huwa li wassal l-ewwel diploma l-ewwel lawrea li tippermetti lill gradwati li jitlu fid-dinja tax-xogħol b'aktar kwalifiki. Suġġett ieħor importanti huwa l-internazzjonalizzazzjoni tal korsi differenti, però tkun fuq livell autentiku mhux biss klim fieraħ. biex naqdu nużaw l teknoloġiji ġodda li hemm trid timxi id fit mobilità fiżika tal-istudenti biex tassaw ikunu jistgħu jużaw il-potenzjal kollu ta' spazju Ewropew tal-edukazzjoni għolja, THEA. Hemm bżonn ukoll ikun hemm aktar rabta bejn l-ispazju Ewropew tar-riċerka u l-ispazju Ewropew tal-edukazzjoni għolja li qed nippruvaw noħolqu. Minn ġdid nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-kollegi kollha li tkellmu u niskuża ruħi li l-ħin qed jafa summa tanċanna ħina dispożizzjoni tagħna, però naħseb li ħajkonna għan għal u fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol li nagħmlu jagħti il frott Ħejr nixxin nagħmlu. Xogħol tajjeb. Tintervjeni President, grazzi, kanna ħafna interventi mill-kollegi u anki il-rabta li kienem ta' xol ta' Berlingwer, naħseb li il-koll nishtiq natu spinta ġdida l-proċess ta' Bologna, dan importanti u fondamentali, nafu ġinu ma' prioritajiet issa tal-Kunsil, imma kanna impenju koll mal-Europa 2020, ninżidu l-opportunitajiet ta' zazax, forsi neħelsu minn xi ostakli għal rizorsi f'qalet il-kollegi naħseb li l-istati membri rritu jibboġu kwota speċjali minn tal-inqas għal fond soċjali per eżempju fond ta' koezjoni biex jantiċipaw il flejes biex jgħatu flejes bil-qoddim għall-istudenti. Nafu illi rridu nqisu wkoll l-studju li kien hemm fuq l-aċċessibilità tal-istudenti, suġġett li valla pena niftakru, u anke biex ikun hemm l-istudju Universitarju Ewropew li jkun hemm iktar possibbiltajiet jiġifieri għaż-żgħażagħ tagħna fuq livell Ewropew biex ikun jistgħu jieħdu sem kemm jista' jkun. Il-ħin qed jafas kif qalet il-kollega, però verament interessati illi konna relazzjoni tajba bejnietna, il-ħin qed jafas, però naħseb li l-xogħol li ħanamlu importanti biex il-qoddim jagħti l-frott. Fuq medda twila ta' żmien ser ikonna wkoll studju fuq il-klassifikazzjoni tal-Universitajiet Ewropej li naħseb li ser ikun xogħol li ikun jista' tina stampa aħjar ta' li ma ħajkunu l-indikaturi ta' kwalità, internazzjonalizzazzjoni u aċċessibilità. Grazzi il-koll niltaqgħu għada fid-disa ta' filgħodu, issa għandna laqa in kamera tal-koordinaturi Nfakkarkom li hemm laqa oħra fis-26 ta' frar fejn ħajkun hemm il-preżentazzjoni tar-rapport tar-rapporter. Grazie.